Buongiorno eh, a tutti. Lodwa tajba l kulħat Nix infakarkom li għaw l-interpretazzjoni disponibli tistaw tazlu il-kabina li tixtiequ tisimaw. Nizjet wahda li hija komda għalikom skont il-lingwa. Xtaqt nsellem lilkom il-koll il-kollegi tal-parlamenti nazzjonali. Jina kuntent ħafna li qed nilqa hawnhekk għal ftuħ ta' din il-laqa interparlamentari tal-Kumitat fuq is-suġġett ta' drittijiet tal-bniedem u azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati Membri. Jina nħoss l-ewwel qabel kollox li huwa importanti li nenfasizzaw li dan huwa avveniment li qed isir fil-qafas tal-ġimgħa tad drittijiet tal-bniedem tal-Parlament Ewropew li qed tiċċelebra s sebajn anniversarju mid dikjarazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem. Jiena naħseb li l laqgħa tal-lum ħat permettilna li naqsmu fl-imkien esperjenzi u prassi tajbin li għandhom xjaqsmu mad-drittijiet tal-bniedem li jistgħu jispirawna fil-ħidma tagħna tal-Parlament. Mela xinu huma l-sfidi prinċipali li l-Parlament, Parlamenti Nazzjonali jiltaqgħu fil-magħhom fil-xogħol tagħhom ta' kuljum għal dawk li huma l-ġijiet Ewropej f'perspettiva ta' drittijiet tal-bniedem kif nistgħu nkunu aktar strateġiċi f'mument eh, storiku fejn dawn qed jiġu attakkati dejjem aktar. Li ma huma l-opportunitajiet l-aktar sinifikattivi li nistgħu nieħdu għal promozzjoni aħjar ta' drittijiet tal-bniedem aħjar fid-dinja. Dawn huma mistoqsijiet li tajbin li insaqsuhom fil-ħidma tagħna. Aħna dalodu ħan ħanifukaw l-attenzjoni tagħna fuq tliet suġġetti prinċipali. L-ewwel grupp ta' ħidma jiddiskuti Kif nistgħu nintegraw aħjar mod id-drittijiet tal-bniedem fl-azzjoni esterna? It-tieni ħat ifoka fuq l-isfidi prinċipali u l-opportunitajiet għal dawk li huma l-kumpaniji u drittijiet tal-bniedem, ġvin negozju drittijiet tal-bniedem, business and human rights, u t-tielet fuq l-iżvilupp sostenibli u drittijiet umani bil-kontribuzzjoni ta' Ai Weiwei li huwa artist u attivist ċiniż. Mela nixtieq nibda b'xi kummenti. Palma tafu, il-qafa strateġiku fuq id-drittijiet tal-bniedem u id-demokrazija kif ukoll pjantazzjoni għal perjodu bejn l-2014 u l-2019 ikomplu jsaħħu l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal politika esterna aktar koerenti, effettiva u vizibli fil-qafas ta' drittijiet tal-bniedem u tfassal ukoll għanijiet u żminijiet konkreti b'enfasi partikolari fuq xi kwistjonijiet partikolari bħat tisħiħ tar-rwol tal-atturi lokali, it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-mekkanizmi ta' ħarsin ta' drittijiet tal-niedem fuq livell reġjonali u livell ta' ġus maquda, promozzjoni ta' drittijiet tan-nisa, promozzjoni ta' aġenda eh, koerenti għal promozzjoni ta' drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, kif ukoll li nimxu l-qoddim fil-qafas ta' l-negozju drittijiet tal-nidem, kif ukoll li nassiguraw approċ komprensiv bbażat fuq drittijiet tal-nidem f'kuntest ta' konflitt u kriżi. Mbagħad kull stat membru għandu politika esterna li tiffoka fuq uh, eh, xuħut minn dawn is-suġġetti ta' drittijiet tal-bniedem u xi pajjiżi partikolari. Fl-ewwel grupp ta' ħidma nixtieq nagħti attenzjoni partikolari għat-tisħiħ u l-integrazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell kemm ta' Unjoni Ewropea kif ukoll ta' Stati membri. <coughs> It-28 Stat membru tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu l-istqarrija universali, dikjarazzjoni universali u huma impenjaw ruha sabiex din tiġi osservata u promossa irridu niddiskutu biex naraw kif dawn il-prinċipi jibqaw imħarsa b'mod sot u nipromovuhom fl-attivitajiet esterni tagħna bħalma tafu qed ngħixu mument storiku fejn il-valuri, il-prinċipji, il-multilateralizmu qed hemm dubju dwaru. U il-futur tas soċjetajiet tagħna hija xi ħaġa tiġi diskussa eh, b'mod imqanqal fuq livell politiku Iżda naħseb nistanajt li s-sistemi demokratiċi tagħna jippermettu li jkollna dibattitu miftuħ mingħajr riperkussjonijiet u dan huwa differenti minn dak li jiġri f'ħafna pajjiżi li mhumiex parti mill-spazju demokratiku sigur tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk kif nistgħu nieħdu passi l qudiem konkreti fuq il-prioritajiet li għandhom x'jaqsmu għad-drittijiet tal-bniedem fl-azzjonijiet esterni tagħna, fuq livell bilaterali u multilaterali. Jiena nixtieq inkun naf intom x'taħsbu dwar dan, kif nistgħu ntejbu l-isforz kollettiv tagħna fil-floqsma internazzjonali u fl-ħarnet kif nistgħu nigarantixxu li l-impatt nazzjonali u kollettiv li aħna nħolqu jikontribwixxi aktar għal promozzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Issa ħana prezenta eh, dawk li jiformaw l ewwel grupp ta' ħidma għanna l-Stavros Lambrindinski li huwa rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem nix aktar tal-qiegħataw e, u kif ukoll kollega tiegħi fil-Parlament Petras Austrovicius li kien ir-rapporter tal-Parlament Ewropew għal rapport annwali fuq drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja. Mela, nixtieq nibda billi ngħaddi l-kelma l-Stavros. Thank you, Antonio, very much, Petrus. Grace, Grazzi ħafna, Antonio, grazzi Petras, tajib li taqaw Jena naħseb li s-seta tal-sottokumitat tal-parlament huwa verament ċar għawek illum għaxaw prezent ta' ħafna nies li huma prezenti għawek biex jiddiskutu dan is-suġġett. Jena dejjem ammirajt il-ħidma ta' dan is-sottokumitat. U frankament, Meta nħarsu lejn ir-rebbieħa riċenti tal-Premju Nobel, Nadja Murad u anka Malala Abila, ma nasibx li kombinazzjoni li l-Parlament, il-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew ingħata lil dawn in-nies qabel ma jkunu irċivew il-Premju Nobel mbagħad. Il-Parlament Ewropew huwa dejjem fuq quddiem dejjem imexxi għal dawk li huma drittijiet tal-bniedem anke madwar id-dinja u dan permezz tad-dedikazzjoni tiegħu fil-ħidma tiegħu, riżoluzzjonijiet ta' urġenza u l-ħidma ta' dan il-Kumitat. Għalhekk grazzi tal-istudentuni għaw. Aħna ngħixu f'dinja bħalma qedtu intom li anka jekk qegħdin niċċelebraw xi eh, kisbiet fid-drittijiet tal-bniedem, eh, dej dawn dejjem jiġu attakati f'ċertu pajjiżi li jaħdmu kontrihom. U il-karatteristika ta' din l-era meta mqabla ma' xi snin ta' qabel hija li dawk il-pajjiżi li ma jiġbuhomx id-drittijiet ma dawx kontenti li sempliċiment jgħidulkom eh, ħalluna eh, waħedna rispettaw sovranità tagħna, imma issa qegħdin jippruvaw jisportaw il-prassi ħżiena tagħhom ta' drittijiet tal-bniedem kemm l-ġirien tagħhom, ġifieri eh, dawk immedjati fuq livell ġeografiku jew inkella oħrajn li investu magħhom, jew inkella ġnus maquda jew inkella 15 multilaterali oħra. Għalhekk Antonio, nixtieq ngħid li fil-politika barranija tagħna dak li aħna bdejna nagħmlu huwa żewġ affarijiet daqqa. Aħna qegħdin nillabu loba aħjar ta' difiza mingħajr ma nkunu difensivi u qed nilabu loba aħjar offensiva mingħajr ma nkunu offensivi għal dawk li huma drittijiet tal-bniedem. Meta qed nitkellem fuq id-difiża qed nitkellem fuq is-sitwazzjonijiet kollha. Li fihom aħna nindirizzaw id-drittijiet eh, tal-bniedem negattivi, il-prassi negattivi ta' ċertu pajjiżi nindirizzaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna ħafna drabi nużaw id-diplomazija kwita tagħna kif ukoll id-diplomazija b'saħħitha pubblika tagħna b'mod mm, maqut biex nassiguraw li il- tentattivi li nbidlu il narrativa ta' drittijiet tal-bniedem jew kella meta iċedu ftit id-drittijiet tal-bniedem ma jirnexxux. U meta ngħid li nkunu offensivi, ġifieri qed ngħid li mod aktar strateġiku nippruvaw nesportaw il-prassi tajbin tagħna ta' drittijiet tal-bniedem lill-oħrajn. Iġviri, mux sempliciment nġildu l-dak li għedin jiprofaw jimminaw il-narrativa, imma nibnu narrativa pozittiva tagħna. Mela, fil-qosor ħafna ħanajdilkom eżattament xi fisser dan fil-prattika. l ħaġa li ħna namlu hija li aħna nibnu koalizzjonijiet eh, ta' ġrittijiet tal bnida madwar dinja u namlu dan kemm ma' organizzazzjonijiet stabiliti ta' ġrittijiet tal bnida fuq livell multilaterali jew reġjonali, il-Kunsil tal-Ewropa, l-OECD, jew ikella fuq livell eh, reġjonali, l-Azjatiċi jew ikella l-Amerika Latina. U namlu dan ma', pajizi speċifiċi speċifiċi wkoll. Meta nitkellmu fuq organizzazzjonijiet multilaterali l-enfasi tagħna hemmhekk mhijiex ħaġa ta' kombinazzjoni. Nimminaw is-sistema multirali tal-drittijiet tal-bniedem ila li hija mira ta' dawk li ma jħobbux id-drittijiet tal-bniedem għaliex huwa hemmhekk fejn l-istqarrija id-Dikjerazzjoni Universali tal-Ġittijiet tal-Bniedem bdiet, huwa hemmhekk fejn id dikjerazzjoni reġjonali u l-mekkaniżmi reġjonali tal-infurzar tad-drittijiet tal-bniedem bħal Qorti Ewropea eh, tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kunsil tal-Ewropa jeżistu. Jiġifieri daw kollha li ma jħobbux id-drittijiet tal-bniedem bħala l-ewwel pass irid jimminaw dawk l-organizzazzjonijiet li jistgħu jikkontrollawhom. U minn dawn l-organizzazzjonijiet hemm l-impenji u l-enfasi ewlenin ta' drittijiet tal-bniedem. Ma dawk li huma l-organizzazzjonijiet reġjonali hemm sitwazzjoni simili ma differenti hemmhekk hemm l-Unjoni Afrikana li għandha struttura ta' ġittijiet tal-bniedem żviluppata ħafna iktar li tekst, il-qorti Umbat, dawk ta' bejn l-Ameriki ilhom is-snin jaħdmu fuq għadi għandek l-organizzazzjoni eh, l-ASEAN aktar reċenti fl-Azja u jek tħares lejn il-membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet kollha tara li mhux f'kull każ hemm pajjiżi li għandhom bisjida ta' drittijiet tal-bniedem fil-fatt ċertu organizzazzjonijiet tista' tara ċertu pajjiżi li huma imbeda mid-drittijiet tal-bniedem fil-waqt li oħrajn fl-istess organizzazzjoni huma rib ħafna. F'dawk l-organizzazzjonijiet u f'dawk il-każijiet dak li nagħmlu bħala Unjoni Ewropea hija li niltaqgħu magħhom, ikollna dialogi ta' drittijiet tal-bniedem magħhom. Aħna nesportaw l-arfin tagħna fuq kull suġġett minn ġittijiet ekonomiċi u soċjali, il-suġġetti kollha li jinteressawhom. Bittama li għom is-sieda ta' drittijiet tal-bniedem u jkunu jistgħu jippromovu drittijiet tal-bniedem waħedhom b'mod effettiv. Dinja parti mill-istrateġija tagħna li nibnu il koalizjonijiet U r-raġuni għalfejn dan huwa importanti huwa għaliex id-drittijiet tal-bniedem mhumiex ħajseħħu f'xi pajjiż jew reġjun sempliċement għax l-Unjoni Ewropea tkun hemm u tajt lin-nies hekk tridu tagħmlu. U anke jekk aħna għandna ċertu leverage nistgħu nagħmlu f'ċertu każijiet leverage ekonomika f'oħrajn le, aħna maħniex minn dawk is-setat madwar id-dinja l-nżaw is-seta militari nużaw ġitti ta' sanzjoni per eżempju, ma mhux mod estensiv, għalina li nassiguraw li dawk l-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali li jistgħu jippromovu d-drittijiet jistgħu jagħmlu dan Imma aħna namlu xi ħaġa oħra wkoll meta aħna nibnu koalizzjoni b'mod strateġiku għaliex nifukaw dejjem aktar fuq dawk il-pajjiżi madwar id-dinja, se nitkellem fuq pajjiżi mhux fuq reġuni, pajjiżi li huma fi żona griża ta' drittijiet tal-bniedem u nixtieq li tieħdu nota ta' dan il-punt. Illum forsi tkunu tistaw tidentifikaw mod faċli li huma il-pajjiżi li m'għandhomx rekord tajjeb ta' drittijiet tal-bniedem, anzi li huma impenjati kontrihom id-drittijiet tal-bniedem, forsi tkun tista' tidentifika wkoll pajjiżi li huma impenjati favur id-drittijiet tal-bniedem. Ħadd ovvjament huwa perfett fid-drittijiet tal-bniedem ma jitħares lejn l-Unjoni Ewropea, xaktar xtajt automatikament li din dan huwa reġjun fid-dinja fejn id-drittijiet tal-bniedem fundamentalment huwa fil-qalba ta' dak li aħna nagħmlu. Iżda fil-waqt li tista' tidentifika dawk li għamlu l-ħażin u dawk li għamlu t-tajjeb, dak li ninjoraw f'dan il-proċess huma dawk il-pajjiżi li qegħdin fin-nofs dawk il-pajizi li forsi mandom ximpen kontra id-drittijiet tal nidem imma li xorta waħda għandhom il-tranzizjoni eh, lejn id-demokrazija forsi mandom dawn it-tradizzjoni demokratiċi sodi jistaw kollon forsi soċjetà ċivili ħilsa relattivament imma tendenza mbagħad li l-gvern eh, joġġezzjona u anke b'mod violenti kultant għal organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili li huma kritiċi ħafna. Jista' jkun hemm xewqa li jkun hemm affarijiet tajbin li jaħdmu ma mbagħad m'għandekx istituzzjonijiet m'għandx ġudizzjarja. M'hemmx indipendenza f'dawn l-entitajiet. Dawn il-pajjiżi nindirizzawhom l-inizjattiva tal-Good Human Rights Story li ġiet imnedija f'New York fl ta' din is-sena settembru mal ma' Gutierrez li huwa Segretarju Ġenerali, ma' Michel Becheyer li huwa l-Kummissarju l-ġdid ta' Drittijiet tal-Bniedem, ma' Federica Mongherini li mexxiet l-inizjattiva kif ukoll 13 eh, il-Ministru Barrani u Ministri oħra minn 13 il-pajis li parteċipaw minn madwar id-dinja kollha. Anka l-Amerika Latina, l-Asja, l-Afrika, il-viċinat tal-Vant, il-viċinat tal-Nofsenar tal-Unjoni Ewropea, l-Oċeania, kulħadd. Dak li aħna nsibu li huwa importanti immens f'din il-battalja ideoloġika li qegħdin niffaċċaw mal-ħażina li qegħdin jippruvaw jintimidaw dejjem aktar jew jikkonvinċu l-oħrajn, speċjalment dawk li mhux deċiżi li ġittijiet tal-bniedem ma ħaġa ħażina, dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa nassiguraw li numru ta' pajjiżi madwar id-dinja permezz tal-prassi tajba tagħhom u l-eżempji tagħhom juru li hemm ħafna gvernijiet li ma jarawx li id-drittijiet tal-bniedem imorru kontra s-sigurtà, imma jaraw id-drittijiet tal-bniedem bħala element li jibnu s-sostenibilità fil-ġlida kontra terrorizmu, fil eżempju, li ma jarawx id-drittijiet tal-bniedem bħala xkiel għall iżvilupp ekonomiku, imma bħala parti integrali tal-iżvilupp ekonomiku u li jaraw l-soċjetà ċivili bħala Eh, attur fundamentali li tista' taħdem mal-gvernijiet fuq iż-żewġ naħat. U dawn il-pajjiżi kollha f'New York batu dan il-messaġġ u qegħdin nibnu din il-koalizzjoni u ħankomplu nagħmlu dan fis-snin li ġejjin. Ħbieb, it-tieni ħaġa li nagħmlu huwa li nibnu s-soċjetà ċivili. s soċjetà ċivili fiha nifisha hija forsi sit ewlini ta' drittijiet tal-bniedem f'kwalunkwe parti mid-dinja jekk irnexxielhom eh, jitkellmu fuq kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk ikun hemm sieda lokali ta' drittijiet tal-bniedem. U l-gvernijiet li ma jħobbux id-drittijiet tal-bniedem dak li ma jġobhomx fuq is-soċjetà ċivili. Aħna potenzjalment l-Unjoni Ewropea ċifiri l-ikbar appoġġatur ta' soċjetà ċivili madwar id-dinja mhux biss finanzjarjament għandna l-ikbar fond biex nappoġġaw dawn it-tip ta' attivitajiet ta' soċjetà ċivili imma anka fuq livell politiku mem l-ebda żjara li r-rappreżentanta Oli Federica Mogherini jew jiena jew kwalunkwe persuna oħra fis-sistema Ewropea eh, tagħmel fi kwalunkwe pajjiż madwar id-dinja fejn aħna ma niltaqgħux ukoll fuq bażi indaqs ma' soċjetà ċivili bħalma niltaqgħu mal-gvernijiet. Aħna nippruvaw fid-dialogi ta' drittijiet tal-bniedem u nexxinna ħafna drabi fi snin reċenti li nġibu il-soċjetà ċivili mill-Ewropa u pajjiżi differenti flimkien mal-gvernijiet nidiskutu id-drittijiet tal-bniedem. Hemm xi gvernijiet li qed jirreżistu li ma jridux li s-soċjetà ċivili jaraw bħala indaqs meta niddiskutu drittijiet tal-bniedem, imma qegħdin jibdew jaċċettaw għaliex l-Unjoni Ewropea tajt li rridu nagħmlu hekk aħna edin inħarsu dawk li jiddefendu ġittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, speċjalment meta huma medda billi mhux biss aħna nsegwu l-każijiet imma eh, napoġġaw li nibnu l-mekkaniżmi ta' protezzjoni fil-pajjiżi tagħhom u ħafna affarijiet oħra. Jien naħseb diġà biss il-ħin li kelli biex nitkellem għalhekk kanala b'dan li ġej. Aħna nifukaw fuq il-drittijiet ekonomiċi u soċjali daqskemm nifukaw fuq dawk ċivili. Imma ħaġa li n-nies ma jafux u din hija parti mill-istrateġija tagħna hija li fil-fatt il-maġġoranza ta' riżoluzzjoni tal-ġus maquda kif ukoll id-drittijiet ekonomiċi kulturali huma riżoluzzjonijiet li qed jiġu infassla u mibawta minn stati membri tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi tisma' xi kritika, oh intom fl-Ewropa tħarsu biss lejn id-drittijiet ċivili u politiċi ma tagħtux każ dawk ekonomiċi le mhux vera. Anzi, aħna sibna li l-kredibilità tagħna meta nindirizzaw id-drittijiet tal-bniedem jiżdiedu b'mod drammatiku meta nifukaw fuq il- drittijiet kemm ċivili u politiċi kif ukoll ekonomiċi u kulturali. Għaliex id-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-niedem tajt li drittijiet kollha huma relatati bejnietom u dan huwa l-każ wieħed mill-ikbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea kienet l-Aġenda 2030 tal ġus Maquda l-SDGs Aħna hemmhekk irnexxinna nassiguraw li drittijiet tal-bniedem huma streamlined u issa għandna dokument b'saħħtu aċċettat minn pajjiżi kollha madwar id-dinja li jiffoka fuq l-iżvilupp fil-kuntest ta' drittijiet tal-bniedem ukoll dawn huma affarijiet kbar, mhux affarijiet żgħar, mhumiex affarijiet burokratiċi. F'perjodu meta hemm pajjiżi li qegħdin jippruvaw inaqsu l-ispazju għad-drittijiet tal-bniedem, aħna f'ħafna każijiet qegħdin jirnexxinna nestenduh. Emmek qed inkunu qed naħdmu fuq l-offensiva minn ma nkunu offensivi. U nixtieq ngħid eh, biex nagħlaq meta jiena inżur pajjiżi madwar id-dinja bħalma tagħmlu intom fil-Parlament Ewropew, ħafna drabi nisma' meta jfallu l-argumenti kollha l-oħra, nisma' l-argument inti sur Lambrinidis, min inti biex titkellem? in min intom biex titkellem bħala Unjoni Ewropea jisaqsuna din il-mistoqsija jiffukaw fuq affarijiet bħal migrazzjoni, radikalizzazzjoni, xenofobija, estremizmu fl-Ewropa. U jisaqsu mhux biex jgħidu ejja noqogħdu bil-qeda u nifukaw fuq il-problemi tagħkom, problemi tagħna u nippruvaw nsolvuhom. Imma jisaqsu din mistoqsija biex jgħidu oqodu l-bot tikkritikawniex u mbagħad mhux ħanoqgħod nitkellem fuqek. Imma l-fatt huwa li na naqleb il-mistoqsija kull darba u ninkoraġikom li anke intom tagħmlu l-istess għaliex il-fatt huwa li iva l-Unjoni Ewropea tiffaċċa ċertu sfidi. Imma ngħidilkom oqodu attenti, oqodu attenti eh, fid-dawl tan-nasba tal-periklu tal-ekwivalenza falsa li nifukaw fuq l-imperfezzjonijiet tagħna u ngħidu ejva ħares lejna, aħna għandna problemi, ma aħna nitkellmu. Għaliex il-fatt huwa li Iva mhux kulħadd huwa perfett, anzi ħadd huwa perfett, ma dan ma jfissirx li mbagħad allura aħna imperfetti b'mod indaqs għal dawk li huma id-drittijiet tal mieta Mela test li tmustess x'inhu? U t-tweġiba tiegħi lil dawk li kalmunu madwar id-dinja hija li l-litmu stess huwa intom tridu tindirizzaw l-imperfezzjonijiet jew qegħdin tippruvaw taħbuhom. Għandkom istituzzjonijiet b'saħħithom indipendenti li iġalukom li taġixxu kif suppost, mhux titfaw in-nies il-ħabs u mbagħad tinsewhom għax ħadd ma jżomkom responsabbli, għandkom rati indipendenti, għandkom parlamenti indipendenti, għandkom stampa indipendenti, għandkom istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem indipendenti, għandkom soċjetà ċivili eh, indipendenti li tista' tappoġġak imma tista' tikkritikak ukoll. Forsi ma taqblux, imma għall-inqas permettulom li jeżistu għaliex ħafna drabi iġalukom li tippruvaw ittejbu in-natura tagħkom. U fl-aħħar mill-aħħar din hija ħaġa oħra ewlenija li aħna nagħmlu, ġifieri aħna nibnu l-istituzzjonijiet. Aħna bħala Unjoni Ewropea nistgħu nippuntaw sabajna lejn dawk li jiksru d-drittijiet tal-bniedem mod kbir. Imma aħna mbagħad ninaqdu wkoll ma, ma dawk li jridu jaħdmu magħna u jnaqdu magħna dawk l-istituzzjonijiet li fundamentalment jagħmlu differenza bi dawk li jistgħu jitkellmu dawk li m'għandhomx jitkellmu. Kunu responsabbli għal għall-azzjonijiet tagħkom u assiguraw li ħadd ieħor jagħmel l-istess. Ejja naħdmu flimkien sabiex aħna u d-dinja ntiebu fuq id-drittijiet tal-bniedem, ejja nifukaw fuq il-fatt li huma liġi, imma fl-aħħar mill-aħħar ħbieb Ejja nifukaw ukoll fuq il-fatt li huma wkoll valuri. E, fl-aħħar snin aħna fukajna wis fuq il-fatt li id-drittijiet tal-bniedem hija liġi, ngħidu lin-nies intu affermajtu d-dikjerazzjoni saċidu tapplikaw bil-fors. Isna avukati. U iva jekk għandna nkunu għaliex dawn huma liġijiet internazzjonali għalhekk huma ta' suċċess, Imma il-fatt huwa li id-drittijiet tal-bniedem ma ġewx minn moħħ ta' avukat ħarġu mill-ikbar ksur ta' drittijiet tal-niedem, ġifiri massakru reċenti, ġifiri dak li ġara fit-tieni gwerra dinija, dawn jirriflettu il-valuri, il-vant ponent, il-dinjeta umana. Jek tħares lejn kwalunkwe reliġjon, per eżempju, din hija eh, xi ħaġa eh, fundamentali forsi fl-Afrika semmija kelma differenti mem edha d-dinjità tal-bniedem u ma nix ninsew il-fat li kull darba li aħna niġġieldu għal għal drittijiet ta' kwalunkwe persuna għadrittijiet drittijiet ta' kwalunkwe minoranza li huma miksura minn xi ħadd li ma jħobbux lil dik il-minoranza aħna maħniex qed niddefendu biss id-drittijiet ta' dawk il-persuni li jekk għandna nagħmlu, imma aħna qegħdin niddefendu d-dritt ta' kwalunkwe soċjetà li tibni lilha nnifisha għabbażi ta' rispett, inklusività u frankament għabbażi tal-imħabba. Nelson Mandela qal jekk tista' titgħallem kif tobot, għax ħadd ma jitwielet jobot lil ħadd ieħor, jekk inti tista' kapaċi titgħallem kif tobot, mela kapaċi titgħallem kif tħobb. Aħna rridu nalmu lil nfusna u l-oħrajn kif nistgħu nerġgħu nibdew inħobbu f'din id-dinja mifruda u qed nagħmlu dan pass pass, grazzi. Thank you, Stavros. Eh, Petras, prego. Grazie ħafna sal Petras. Thank you, Antonio. Grazie, Antonio. Stavros, grazie tal-diskors tijak eh, mimli ispirazzjoni. Kollegi, membri tal-Parlamenti Nazjonali, signori. nishtiq ringrazzjakom tal-prezenza ta'kom hawnhekk illi intkom edin għawnek li qed ċelebraw fil imkien il-ġimma ta' drittijiet tal-bniedem. Fil-snin aħna rajna xi fallimenti mad demokrazija u mad drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u anki fl-Ewropa. Allura naħseb li memx għalfejn fakkarkom kemm huwa importanti dan argument illum. U li aħna se nibqgħu dejjem persistenti fil-front komuni tagħna. Entkom tafu il-diskussjoni tagħna llum hija fukata fuq il-mainstreaming ta' drittijiet tal-bniedem fil- fil-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea tal-Istati membri. Din il-mainstreaming tista' tiġi definita bħala proċess strateġiku illi ninkludu apposta deliberatament il-konsiderazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem fil-programmi, fl-azzjonijiet u fl-attivitajiet operativi tal-Unjoni Ewropea fejn il-mainstreaming tal-drittijiet tal-bnidem tmur li lem il-retorika tinkludi kwistjonijiet konċettuali u legali u tinkludi anke ostakoli bħal l-inċertezzi fuq kif nistaw nintegraw il-dispozizjonijiet legali fil-politika u fl-attivitajiet dawk li jisom programmi. Illum jina nħares l-qoddim niddiskuti ma'kom dawn il-kwistjonijiet u anki dak li l-Parlament Ewropew u dak li għandhom jamlu anki l-Parlamenti Nazjonali biex niksbu uh, min mainstreaming fuq il-drittijiet uh, tal-bnidem iktar koerenti. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti f'dan bir-relazzjonijiet interistituzzjonali tal-Parlament tista' uh, tispira il-korpi l-oħrajn biex jintegraw il-konsiderazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem fil-azzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk il-Parlament ir-rapport il annwali tal-Parlament fuq id-drittijiet tal-bnidem u d-demokrazija fid-dinja huwa strument validu ħafna biex nifmu jekk l-isforzi tagħna l-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem sejrin fid-direzzjoni tajba. Il-ġimgħa li għaddiet fil- kumitat adottajna rapport annwali tal-2017. Jina kelli l-onur, l-onur li nkun il-rapporter ta' dan il-rapport u il-Komitat Afet b'maġġoranza kbira appoġġaw dan il-abbozz ta' rapport u għalhekk jiena nħares l qoddim lejn is-sessjoni plenarja ta' Deċembru fi Strasburg tal-Parlament Ewropew biex eh, nikseb l-approvazzjoni ħarija ta' dan ir-rapport fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-2017. F'dan ir-rapport aħna ħadna l-inventarju ta' tal-isfidi eżistenti ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi u anki fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea. U tajna supp suġġerimenti li elektra ħaġa importanti wara kollox, għal biex ikun hemm risposta imtejba. U anki tkellimna fuq il-bżonn li namlu mainstreaming ta' drittijiet tal-bniedem fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea fid-dimensjoni esterna, per eżempju, il-żvilupp, migrazzjoni, sikurezza, il-ġida kontra terrorizmu, drittijiet tan-nisa, it-kabbir u anki l-kummerċ b'mod partikolari. Memx dubju illi il-koerenza bejn il-politika esterna u dik interna tal-Unjoni Ewropea hija kruċjali biex tiżgura effettività ta' drittijiet tal-bniedem u tal-politika barranija. Kollegi, memx bżonn ngħidu illi l-Parlamenti Nazzjonali u Stati membri jistgħu jaqdu rwol kruċjali u jkollhom responsabilitajiet fondamentali fuq dan. L-ewwel net, l-Istati membri għandhom jgħatu eżempju biex jizguraw id-drittijiet tal-bniedem fil popolazzjoni tagħhom billi illi jizguraw il-libertà tal-espressjoni tal-assemblea jistaw jiġu konsiderati bħala operatur kredibbli esternament. Il-seta tagħna fl-istati membri u barra hija fil-fatt li aħna nitkellmu bleħen wieħed. Irridu jkollna koordinazzjoni aħjar tal-politika esterna tagħna għax hekk biss aħna jista' jkollna risposta politika qawwija u nibatu messaġġ ċar esternament. Aħna għandna xi eżempji pożittivi ta' din ir-risposta koordinata. Nista' nsemmi il-każ ta' Skripal f'Salisbury e, l-avvelenament E, illi nikkondannaw e, il-attentati e, fi Franza u kol u sanzjoniet internazjonali. Kondizjoni oħra hija l-applikazzjoni ta' standards komuni mhux biss billi nirratifikaw il trattati il-konvenzjoni, eccetera, ma biex billi nizguraw li jiġu implementati saw u fuqtom. Kwestjonijiet bħal daw u bħal Eh, kummerċ internazzjonali tal-armi ma tistax tkun deċiżjoni tal-Istat membru għax għandha implikazzjonijiet mad-dinja kollha. Wara minn hekk jiena nixtieq nenfatizza l-impatt pożittiv tal-appoċ ta' soċjetà ċivili kullimkien aħna eh, nibdew il-politika tagħna nibnuha madwar il-persuni ir-rwol ta' soċjetà ċivili u risorsi xerqa għanna nużawhom biex ikunu nistgħu niproteġġu il-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem bħal istrument eh, demokratiku ta' drittijiet tal-bniedem, etc. U fl-aħħar, u l-iktar ħaġa importanti aħna kostantement aħna se nagħmlu inventari tal-lezzjonijiet aħna fil-politika interna u dawk tal-tkabbir biex nidentifikaw l-aħjar prassi biex napoġġaw il-riformi soċjali, ekonomiċi ta' drittijiet tal-bnidem. Ir-relazzjonijiet interparlamentari bil-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi huma importanti ħafna f'dan il-rigward. Sinjuri, mla minar iktar dewmin jiena nitlobkom tkomplu timxu lejn id-diskussjoni jiena nħares l qoddim lejn dan u jiena niżgura li l-iskambju tagħna se jwassal għal valur komuni għal kooperazzjoni ulterjuri tagħna fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi Petras. Issa għanna xi 30 minuta biex inkunu nistgħu nagħmlu l-ewwel diskussjoni. Allora jana nitlob il-kollegi li jixtiequ jitkellmu illi ma jitkellmux għal iktar minn żewġ minuti kull wieħed. Aħna hekk imdorrin fil-Parlament biex inkunu nistgħu nagħtu l-possibilità għal e, e, mistednin tagħna biex jagħtu risposti. L-ewwel persuna li tixtieq titkellem huwa l-Onorevoli Morin mill-Irlanda. Lodu għat-tajba u grazzi tal- opportunità nagħmel kontribuzzjoni tiegħi. Jiena kelli rapporti mal-Kenja fuq eh, jiena na, eh, naraf il-ruol tal-Irlanda aħna eh, effukati fuq il-faqar u maħniex qed nfittxu profitt minn din l-azzjoni. Forsi mħabba l-istorja tagħna aħna konna kolonizzat, aħna meta nikkolonizzaw niftakru fi żminijiet meta konna kolonizzati aħna stess. Imma eh, wieħed għandu jiżen il-klim u jiżgura li wara ikun hemm l-azzjoni L-ewwel waħda hija l-kummerċ tal-armi. Il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u fil-ġnus Mauda li qegħdin jgħinu il-kummerċ tal-armi, li qegħdin jeżaċerbaw il-ġuħ hemm noqas ta' ġustizzja u anki fl-istess ħin pajjiżi kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-ġnus Mauda qegħdin jenfatizzaw il-fat li dawn il pajjiżi qegħdin jitilfu jit Eh, jitilfu ħafna opportunitajiet. U anki fuq il-tibdil klimatiku, aħna maħnix namlu dak li għanna bżon namlu. U fuq l-agenda biex nżidu sikurezza, ħafna pajizi biex edin jikontribwixu. U rajna l-eżempju anki fil-Mediterran. U nishtiq najtien. jien fejn hija l-aġenda ta' drittijiet tal-bniedem meta nħarsu lejn il-Mediterran. Aħna bravi fil-klim, imma rridu aħna nimplementaw il-diskorsi tagħna u ma rridux inkunu kontradittori għax ma nistawx aħna natu dak li natu bit waħda noħdu għambat blit l-oħra. Aħna edin fl-istess ħin nikontribwixu għal kawzi ta' dak li qed joħlo il-problemi. Mhux qed ngħid li aħna perfetti, imma aħna nistgħu nagħmlu ħafna iktar. Grazzi. Thank you. Onorevoli Suskin, prego. Onorevoli Suskin. Grazzi President, jina ninaqat mal-kollega Irlandiza fuq il-kommenti tagħha. U nixtieq jiena nisħaq fuq is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Meta naraw it-tendenza antiliberali, antidemokratika f'ħafna pajjiżi Ewropej, dana jagħmilha ħafna aktar diffiċli illi nieħdu pożizzjoni fil-politika barranija. Jiena l-mistoqsija tiegħi din dawn li sviluppi preokkupanti intkom kif tarawhom għax nistaw namlu parallel ma dak li qed jiġri fir-Russja u anki f'ċerti pajjiżi Ewropej u anki f'pajjiżi bħal l-Eġittu l-Izrael li iva għandhom demokrazija però għandhom politika li edha tkasbar id-drittijiet tal-bniedem. Is-sitwazzjoni kienet inqas radikali fis-snin li mod li għaddew, nixtieq nisma' l-parir ta'kom il-kellim li miss, grazzi, jina xtaqt nsellem eh, surpreda et jitkellem eh, l Stavros Labrinidis, ex kollega tana l-prezenza tija, kienem mistoqsija diġa, u nishtiq nina nitkellem fuq l-istrumenti li l-Parlament għana juża biex jipromuva drittijiet tal-bnidem. l net il-rapport annuali fuq drittijiet tal-bnidem illi tiġi adottata fl-aħħar ta' kull sena. U nishtiq najt fuq dan illi dawn l-aħħar żmien kien hemm iktar enfasi fuq id-demokrazija ma nistawx nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem hekk ma nitkellmux fuq id-demokrazija. U allura anki ir-rapport ta' din is-sena tal-kollega Austrovicius jorbot e, jafas fuq dan, dan il-kollegament. Kull, kull xar aħna nadottaw rizoluzzjoni ta' urġenza fuq id-drittijiet tal-bniedem u din hija sitwazzjoni unika fl-Ewropa. Dan ma jsirx fl-parlamenti nazzjonali, hija ħaġa interessanti illi kunem skambju fuq dan anki mal-parlamenti nazjonali. Fi Strasburgu kull sena hemm riżoluzzjonijiet u ma naħsibx li fil-parlamenti nazjonali hemm xi ħaġa li tiġbaħadi. U nixtieq nkellem fuq il-awdizzjonijiet li eh, l eh, ismiħ li aħna norganizzaw hawnhekk u Strasburg fuq id-drittijiet tal-bniedem. hemm xi parlamenti nazzjonali li għandhom affarijiet simili, hemm smieħ fuq id-drittijiet tal-bniedem, però mhux kullimkien u hekk naħsbu eh, lejn il-Parlamenti Nazzjonali tagħna. Kull sena aħna natu anki l-Premju Sakarov għal libertà ta' eh, espressjoni espressjoni, taħsib. U din is-sena dan il-premju eh, se jirċeva Oleg, Oleg Sensov eh, mill-Ukrajina. U jina nishti nisħa li kull sena hemm attivitajiet ta' osservazzjoni elettorali minnaħa tal-parlamentana dejjem eh, bħala e, rispett ta' drittijiet u hemm kooperazzjoni mal-membri tal-parlamenti nazzjonali anki e, forum differenti. E, per eżempju mal-membri tal-parlamenti fl-attivitajiet tal-, -parlamenti, fl tal-OECD fil-osservazzjonijiet eh, elettorali. Dawn huma l-istrumenti li għanna u jina nishtiq nisma skambju ta' opinjoniet mal-kollegi biex inkun naf hekk possibbli nissinkranizzaw dawn l-azzjonijiet fuq livell Ewropew u livell eh, fuq eh, mal-parlamenti nazzjonali. Il-kellim li miss kan. Grazzi, nishtiq ngħid kemm jiena kontent li qed terġa' Stavros u anki fuq il-ħidma tiegħek kollha u l-isforzi tijak kolla bħala rappreżentant ta' dritti tal-bliedi mal-Unjoni Ewropea. Jiena xtaqt napoġġa il-punt li inti għad fuq Mandela. Mandela anki meta kien il-ħabs qatt ma tilef l-isperanza U anki l-azzjoni li għamel il-Frederick Watts. Hemm iktar minn 15 il-pajis fid-dinja illi qegħdin fi gwerra bejnietom. Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. Kif aħna namlu progress hawnhekk il-akkordi kommerċali li namlu kif qed tiġi riflessa l agenda ta' drittijiet tal bnidem Mhux ma rridx insemmi pajjiżi, però rrid nagħti eżempju, pereżempju il-Ċina u l-Indja nafu fuq il rohingya fi ċina u għanna persuni hawnhekk fil-kumitati illi jafu fuq il-ksur u anki fil-Kashmir illi anki membri tal-Parlament meta jizuru l-Indja ma jistawx jizuru l-Kashmir. Dawn huma tilwin storiċi. Imma għaliex aħna edin nikomplikaw il-paċi, għaliex ma nisseparawx id-drittijiet tal-bnidem mill-soluzzjonijiet. Nishtiq nistaqsik x'taħseb inti u kif tista' tirifletti fuq din ir-riżoluzzjoni fi żmien twil u anki fuq id-drittijiet tal bnidem jum wara Barbara, grazie nishtiq namel tlet punti. Waħda hija fuq test rules-based order illi għanna mill-konsilieri tal-President tal-Amerika b'Hastur Bolton illi huma kontra l-eżistenza ta' drittijiet internazzjonali u anki gvernijiet oħrajn li jħossu li meta jippreżentaw jirrappreżentaw il-persuni huma li lemm il-liġi. U allura għandna aġenda diffiċli ħafna anki enti meta tkun fil-ġus maqda. U fil-Parlament Ewropew fil-rizoluzzjonijiet u anki fil-rapport li qed prepara Austrovicius illi barra mill-pożizzjoni tiegħek u importanti li kona sfoku speċifiku fuq dritter tal bnidem illi anki enti għandu jkollok rapporter speċjali biex għattisħiħ tal-liġi umanitarja u tal-liġi fuq id-drittijiet tal-bniedem. Għax għanna nkunu iktar proattivi u għandna bżonn ta' iktar appoċ fuq il-livell internazjonali. U nittama li dan jista' jkun anki inkluż fil-rapport annwali. U nittama illi eh, Federica Mogherini ta' se tappoġġa din il-ħaġa. It-tieni punt, naħseb illi dak li naraw fl-Unjoni Ewropea u kien anki meta morru fil-ġus għuda, hemm problemi diffiċli biex nitkellmu bleħen wieħed, allora qed nitkunu dejjem iktar dajfa anki fuq kwistjonijiet li huma rilevanti ħafna. Per eżempju, il-pat globali fuq il-migrazzjoni, aħna għanna stati membri li fil-fatt jinjoraw il-fatti bħall-Awstrija, il-Polonja u l-Ungerija, jew inkella jirtiraw għax jgħidu illi dina hija liġi eżistenti u naħseb illi et għanna nirrealizzaw li għanna għedin indajfu il-polisi tagħna billi namlu hekk. Forsi eh, l-Unjoni Ewropea jaqawija ħafna bl-influenza ekonomika taħħa fir-reġun, dina miex ħaġa ħazina, pero aħna għanna insaħħu il rabta bejn il-preferenzi kommerċali, per eżempju, u l-kondizjonalità fil-approvazzjon, fil-titjib ta' ċerti drittijiet tal bnidna tkun ħaġa tajba ħafna. U mux namlu re referenza jien nixtieq nagħmel referenza għal sitwazzjonijiet eżistenti, per eżempju fil-Myanmar, eh, u għanna kunu iktar rigorużi fuq ir-rispett ta' dawn l-affarijiet. Grazzi. Jensen. Grazzi, President. Jiena għali jina l-ewwel esperjenza tiegħi grazzi tal din id-diskussjoni. Eh, jina nixtieq nitkellem fuq aspett wieħed fuq uh, fuq kwestjonijiet tal-azzjoni esterna ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna fil-Bundestag għandna programm il il-titolu huwa eh, il-parlamentari jiddefendu l-parlamentari. Meta ikun hemm każi każijiet konkreti ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Kull deputat jista' jażel każ u jiddefendih. Dana jista' jirrigwarda il-liberazzjoni mill-ħabs, jew il-possibilità li wieħed jagħmel uh, xogħol politiku fil-oppożizzjoni, dan il-programm li m'għandux xejn simili mad-dinja, forsi parlamenti nazzjonali oħrajn jistgħu jsegwu dan l-eżempju biex jisħu mux biss fuq dan l-aspet ġenerali ta' drittijiet tal-bnidem illi nsegwu politika bazata fuq il-valuri, ma anki biex nibbazaw ruħnom fruħna fuq kazijiet konkreti illi għandhom wiċ uh, eh, u identità, dan importanti ħafna għadrittijiet tal-bnidem. Grazzi. Il-kellim li miss. President, grazzi tal-prezenza tijak hawnhekk, aħna nil-għawk hawnhekk fil-Parlament Ewropew u aħna nil-għaw il-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazjonali, specialmenti il rappreżenti tal-Ungerija u tal-Rumanija. Minna ħattaj nil-diskuti tliet kwestjonijiet. E, il Eh, fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea u anki barra. Għanna situazzjoni ħafna drabi skizofrenika, għanna nipromovu il-drittijiet tal-bniedem ta' tibetani, un unbat minnaħa noħra hemm pajizi fil-frontieri tagħna fl-Unjoni Ewropea fejn id-drittijiet tal-minoranzi huma repressi, per eżempju fil rumanija Jiena eh, parti mill-minoranza eh, ungeriża fir-Rumanija, jiena naħseb li tkun ħaġa tajba kiku ikonna kooperazzjoni xirqa bejn Libe u Drwa, iż-żewġ kumitati, biex inkunu nistaw inkejlu eh, il-fatti bl-istess standards barra mill-Unjoni Ewropea u fl-Unjoni Ewropea. Tini kwistjoni għal ekonomija, jina li l-Unjoni Ewropea hija miex rigoruza bizzejiet fuq il-interessi ekonomiċi u ma tiffukax fuq id-drittijiet tal-bnidem, per eżempju. Għawnek irridu nikonsidraw il ċina Jek aħna eh, naraw xieġiri f'ħafna drabi fi ċina naraw li aħna ma nistaw namlu xej wa veru wkoll l-interessi ekonomiċi jihdu priorità. U ħafna drabi aħna ma namlux follow-up ta' situazzjoni fuq it-Tibetani jew sitwazzjoni oħrajn f'pajjiżi terzi. E, kwestjoni oħra hija dik tal-migrazzjoni. Aħna jekk nikkonsidraw il-kompat Ewropew fuq il-kompakt Ewropew fuq il-migrazzjoni, nistgħu naraw illi nitkellmu fuq il-migrazzjoni bħala dritt tal bħala wieħed mid-drittijiet tal-bniedem. U dan huwa tip ta' fondamentalizmu fi drittijiet tal-bniedem. Aħna ma nistgħux nikkonsidraw e, nittraskuraw is-sikurezza u ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u drittijiet tagħna u nifuka mbagħad fu il-migranti ekonomiċi u drittijiet tal-bniedem tagħhom. U għaveru li rridu niproteġu l-rifuġati, rridu nil eh, nilqawhom, pero fuq il-migrazzjoni ekonomika aħna ma nistawx emmek nivvintaw kwestjoni ta' dritti tal-bnidem. Et naraw diskussjonijiet u dibattiti fl-Unjoni Ewropea fuq il-Migration ehm, um, Compact tal-Unjoni Ewropea. Irridu nitkellmu fuq dawn il-kwestjonijiet b'sinċerità u ma nużawx miżuri doppi fuq dawn il-kwestjonijiet. Grazie ħafna. Grazzi. L-aħħar kellim fuq il-lista? Grazzi ħafna, President, l-odwa tajba. Palma għalu uħut mill-kollegi, nishti enfasizza il-fat li jem inkonsistenza bejn il-politika esterni u interni Ewropej. Anke meta nitkellmu fuq il-protezzjoni eh, ta' drittijiet tal miedem madwar id-dinja. Naf Sur Lambrinidis illi L-Unjoni Ewropea u għal-post fejn id dritti tal-bniedem huma l-aktar protetti. Issa xorta waħda għatanna xi problemi u irridu niġildu dawn il-problemi inkella mmorru kontra, kontra kredibilità tagħna biex nkunu attivi anke barra mill-Unjoni Ewropea. Xi kollegi semmew xi eżempji wkoll jiena ġejja jien ġej minn Katalonja u nista' nitkellem eh, għal żmien twil fuq dak li qed jiġri fil-pajjiż tiegħi fuq il-drittijiet politiċi u ċivili. Illum fil-fatt diġà għaddew 400 jum li Jordi Sanchez eh, u kollega oħra żewġ attivisti daħlu fil- intefaw fil-ħabs, sissa qatt ma kienx hemm ma kienx hemm is istitut tal-qorti u allura irridu norganizzaw protesti eh, ta' paċifiċi ġifiri eh, għall appoġġ tagħhom. Ah, ġifiri qatt għandna problemi fl-Unjoni Ewropea u għadna rridu nindirizzawhom jekk aħna nixtieq nkunu kredibbli qudiem il-bqija tad-dinja. Għalhekk aħna fil-Parlament qegħdin naħdmu sabiex ikollna mekkaniżmu biex b'mod eh, stabbli nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' drittijiet eh, ċivili u politiċi fl-Unjoni Ewropea. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt fi Strasburgu adottajna riżoluzzjoni illi taħdem għal dan it-tip ta' mekkaniżmu. Jekk dan il-mekkaniżmu eh, jidħol fis seħħ il-monitoraċ li jkun għaddej fuq kull stat membru, anke fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, nemmen illi jekk ntejbu l-azzjonijiet u l-ħidmiet tagħna biex nkomplu nipproteġu drittijiet tal-bniedem anki barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Għandkom 4-5 minuti kull wieħed biex twieġbu. Grazzi ħafna President. U grazzi kollegi tal-opinjonijiet u l-mistoqsijiet minnaħa ta'kom. Mela, ħanibda mill-bidu. Mir-rappreżentant Irlandiż. Jiena napprezza il-politika Irlandiża anke għal bosta pajjiżi oħra. Jina nemmen illi għanna intejbu il-politika ta' svilupp u l-effettività tagħha biex bekk aħna nkunu nistgħu nilħu il-miri eh, finali tagħna u anke noħolqu sitwazzjoni ta' autosostenibilità dawk il-pajjiżi li għandhom bżonn eh, il-politika ta' svilupp għandna nkomplu b'din il-ħidma. Għal żmien twil, probabbilment lan tagħna huwa illi dawn il-pajjiżi ikunu autosostenibbli. Jiena nista' naqbel miegħek fuq il-punt ta' sigurtà u l-bidla li hemm fil ruoli Imma, ejja nkunu ċari, is-sigurtà Eh, reġet poġġiet fl-agenda Ewropea li xanna konflitti u gwerer anki fil-kontinent Ewropew. Għal ħafna snin ma kenniex din il-problema imissa reġet irritornat u għallura rridu naffaċjawa u eh, maħallux situazzjoni tkompli għaddejjek kif forsi jixtieq uħut. U qed nitkellmu fuq sovranità territorjali. Jekk xi mexxejja jgħidu l-ġirin li ma jimportomx mill-frontiera u aħna jimportana mill-bnedmin, eh, għanna nużaw dawn il-messagġi u nifmu illi jekk ma jkunx hemm sigurtà m'hemmx żvilupp, m'hemmx kummerċ, laqas kooperazzjoni. Irridu nagħmlu kull man nistaw sabiex nħarsu lejn il ftemit internazzjonali u dawk li jiksru l-arranġamenti ta' sigurtà għandhom jirritornaw lura għan normal imma dawn ħajsiru dal-waqt jew ħajjeħdu l-ħin tagħhom. Imbagħad fuq il-mistoqsija ta' xi żviluppi li huma tankwiet għal żmien twil id-drittijiet tal-bniedem kienu meqjusa bħala internazzjonali, universali. Iżda minn dak li qed naraw bħalissa huwa attentat li nistabilixxu xi tip ta' standard reġjonali ta' drittijiet tal-bniedem għal ħafna snin ċertu reġjuni pruvaw jattakaw id-drittijiet universali tal-bniedem billi jgħidu li dawn ma japplikawx għalihom għaliex aħna naħdmu jgħidu lek li aħna naħdmu aħjar u pereżempju drittijiet għal nies omosessuali mhux għalina u anke drittijiet tan-nisa aħna għandna tradizzjonijiet tagħna u anke l-libertà tal-medja nipreferu li konna l-kontroll mill-istituzzjonijiet tagħna. Dan kollu jiġi meqis bħala fals. Jekk aħna m'għandniex naċċettaw dawn l-standard reġjonali fid-drittijiet tal-bniedem għandna naħdmu għal drittijiet universali kemm jista' jkun. U fil-fatt l-eżempju eh, ta' Russja huwa wieħed eh, speċjali. Jiena qatt ma nista' naċċetta eh, politika Russa bħala mod ta' kif jinħarġu l-standards russi il-barra mill-pajjiż, speċjalment fil-żoni tal viċinata għaliex m'għandhom l-ebda dritt li jagħmlu dan u fil-fatt għandhom jimxu mal-standards internazzjonali. U hekk ikunu jistgħu jiġu rispettati. Il-kondizzjonijiet, kondizzjonalità, kollegi, din il-kelma qed toġobni iktar u iktar mux bisa li xija ehm, kelma tal-qalba ma naqdu il-politiki tal-kommerċ u l iżvilupp politiku mal-pajjiżi terzi biex bekk indaħlu l-aspetti ta' trittijiet tal-bniedem kif ukoll il-kondizjonalità e kif eh, naraw li jista' jkun hemm effiċjenza ikbar. Dak li notajna f'dan l-aħħar fil-każ tal-Kambodja, pereżempju, kienet li aħna konna konna wisq flessibbli. U konna kwieti għal ħafna snin. U għalhekk injorajna riżultati negattivi fil-Kambodja. Imbagħad wasanna f'pont li kważi ma tistax terġa' tmur lura minna fejn il-partiti politiċi ġew projbiti u m'hemmx kważi media laqas fil-pajjiż. U mbagħad eh, kellna ngħaddu għas-sanzjonijiet u l-kondizzjonalità u allura naħseb il-importanti eh, naħarsu lejn il-deċiżjoni tajba l-għandha tittieħed imma Per eżempju, dan l-aħħar ħadna deċiżjoni ma kienx kienet popolari lejn il-Moldova fejn għandna ftejim ta' assoċjazzjoni biex nifrizaw eh, l-assistenza makrofinanzjarja ta' 100 miljun euro. Dana għaliex rajna illi m'hemmx rispett għall-standards demokratiċi dinja deċiżjoni li mhijiex popolari imma kienet deċiżjoni meħtieġa biex bekk is-soċjetà ċivili u l-partiti politiċi kollhom messaġġ ċar illi l politika tal-Unjoni Ewropea mhijiex ibbażata fuq l-interessi tal-kummerċ imma eh, huma wkoll bbażati fuq il-valuri. U bekk aħna jkollna eh, seta ekonomika anki fuq livell globali. Nixtieq nenfasizza anke il-situazzjoni tal-Germania u l-inizjattiva tal-membri parlamentari. Kultant, anke nsalvaw il-ħajiet u demokrazija f'xi pajjiżi. Tajjeb li kieku naqsmu din din l-esperjenza anke bil-miktub kull darba li niltaqgħu hekk ikunu nistgħu naqsmu bejnietna l-aħjar prassi. Tajjeb li nagħmluha kull darba li niltaqgħu u jiena ħerqan kol sabiex ikun hemm iktar kooperazzjoni fi snin li ġejjin għaliex hemm ħafna eh, valur fiha din. Grazzi. Grazzi issa eh, Sir Stavros, Sir Lambrinidis. Grazzi ħafna rajt illi ħafna mistoqsijiet kienu marbutin ma' situazzjoni domestika tal-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li nistgħu nifmuha kollha kemm intom Tkellimtu fuq il-rabta bejn il-kredibilitana u l-abilità tagħna esterna li naħdmu għad-drittijiet tal-bniedem. Iva, sewwa qed tajdu għaliex hemm rabta Mux qed nifoka fuq hekk fil-dan il-panel laqas huwa l-mandat tiegħi speċifiku fuq il-drittijiet tal-bniedem fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri skużawni jekk ma nidħolx fid-dettall, imma minnaħat tijaj nixtieq insemmi xi punti li huma naħseb li huma importanti. Aħna naqblu illi hemm ħafna sfidi eh, kemm fl-Unjoni Ewropea manki madwar id-dinja id-dinja li aħna ħsibna li hija demokratika għal ħafna snin. Dawn huma sfidi importanti li rridu nindirizzaw Eh, jina nista' nasigurakom li anke mill-vjaġġi li għamilt madwar id-dinja illi meta nara ksur ta' demokrazija nara affarijiet verament serji li qed jiġru u din hija marbuta mal-sfidi li għandna fil-pajjiżi demokratiċi. Dawn huma xokkanti għalina għaliex imorru kontra il-valuri li huma l-bażi tagħna imma għal paj eh, mbagħad nistgħu naraw nqablu ma' pajjiżi oħrajn illi kważi l-affarijiet li qed jiġu ma ftit anke meta naraw it-torturi il til il-tneħija tal-medja eh, liberali. Jiġifieri eh, jiena mill-bidu li għandna noħorġu minn din in-nasba li nippruvaw nqablu. Dejja xogħol diffiċli anke fil-irid nagħmel fil-xogħol tiegħi għaliex kifet il-ksur ta' dritti tal-bniedem huma hija kwistjoni verament importanti, importanti li indirizzawhom palmu eh, importanti li nipromovu id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Teħeb nżommu f'maħna wkoll illi e kif qed nindirizzaw l-sfidi interni tagħna fl-ebda ċirkostanza manna nitlu fit-tieni nazba illi aħna Eh, eh, ma nitkellmux fuq eh, drittijiet tal-bniedem ma ġenerali. Per eżempju, meta nitkellmu fuq dak li qed jiġri ehm, internament, kważi noħorġu b'dan is-sens ta' disprament illi kważi xejn mu qed jaħdem, lanqas fl Spanja, la fil-Ġermanja, fil-Greċja, fl-Ungerija, fil-Polonja, ħarsu lejn dawn il-pajjiżi. Imma tajjeb, però naħseb illi hekk qed inħossuna illi fil-verità m'għandniex dritt illi niġġieldu l-ksur ta' pajjiżi oħrajn għaliex id-dritti tal-bniedem qed jinkisru kull imkien. U hekk irridu nagħmlu dawk li qed jiksru drittijiet tal-bniedem, infatti qed jippruvaw jaqsmuna f'kull suġġett, kull jum anke bil-fake news u bil-kampanji tagħhom biex bekk nkunu nistgħu niġġieldu bejnietna, inħossuna disprati u ngħidu li dritti tal-bida mhumiex rilevanti u x'amen xiex ġara fi New York fil-fatt provajna noħorġu b'narrattiva differenti. Le, ħadd mu perfett fid dritti tal-bniedem, imma meta il-Peru naqset il-livell ta' faqar minn 55% għal 22% fi 17 sena billi ikollok gvern tal-soċjetà ċivili u l-unions tax-xogħol mingħajr ma tikser l-ebda dritt tal-bniedem u tiżgura li jkun hemm ugwaljanza fil distribuzzjoni tal-ġid bħala parti mit-tneħija tal-faqar, dan u eżempju li għandna nimxu miegħu u m'għandix taqsam mal-eżempju ta' ċina fejn qed jinkisru id-drittijiet tal-bniedem dan huwa element fundamentali fix xogħol tagħna biex niżguraw illi aħna ma nidħlux f'dawn in-nasbiet. Issa, fl-istess kontest, Iva, għata għanna kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea illi forsi jidru li qegħdin jirreflettu eh, dak li qed jiġi fir-Russja, xi ħadd semmija. Hemm differenza mux għet nitkellem fuq kem, kem gravi il-ksur tal-dritti tal-bnidem, mux xoħli. Iżda fil-Russja nara illi jem Eh, ripressjoni ta' kwalunkwe leħen illi għajjem il-kwistjoni ta' dritti tal-bnidem fil-pajjiż, fil-Russja. Issa fl-Ewropa nara li hemm Parlament Ewropew illi membri tal-parlamenti tal nazzjonali jistgħu jitkellmu kuljum u jistgħu eh, jgħidu li hemm ksur tal-dritti tal-bniedem meta jridu u nara li hemm istituzzjonijiet li joħorġu bi proċessi taħt liġijiet u trattati Ewropej eh, u jmorru kontra dawk il-pajjiżi li qegħdin jiksru id-drittijiet fundamentali tal-bnedmin. Din ma naraħiex fir-Russja u laqas f'pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. Iva, jiena għandi tħassib fuq is-sitwazzjoni tagħna ta' kuljum, imma ejja ma din il-nasba. Imbagħad fuq il-rabta li hemm għall-kummerċ il-GSC Plus eh, ġim semmi minnkom. Il-GSP Plus. Naħseb ħafna minnkom forsi anka ikun hemm min ma jafx minnu ma jafx x'inhu. Li ngħidu lil pajjiżi madwar id-dinja li ħanħallu l-prodotti tagħhom jitlu fl-Ewropa mingħajr tariffi, kważi mingħajr tariffi. Iżda hemm kondizzjoni waħda u nistaqsu x'inhi din il-kondizjoni li l-Ewropa tkun tista' tesporta l-arinċ lejn il-pajjiżi l-oħra? Jew li jkun hemm xi proġetti kbar? X'inhi l-kondizzjoni Ewropea biex aħna naċċettaw illi jkun hemm importazzjoni fl-Ewropa? Il-kondizzjoni hija skont il-GSP Plus hija li għandek tapplika il-drittijiet u trattati kollha tal-bnidem u anki fix-xogħol. Din hija l-kondizzjoni tal-GSP Plus. L-unika kondizzjoni hija li dak il-pajjiżi li qed jidħlu f'dan il-kummerċ għandhom jiffirmaw, jirratifikaw u japplikaw id-drittijiet universali, il-konvenzjonijiet, il-konvenzjoni tal-ILO, dawn kollha. Eh, li ma reġjun fid-dinja poġġi id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-kummerċ tagħha iktar mill-Unjoni Ewropea. Faċli li tapplikom dawn kondizzjonijiet laqas xejn għaliex fil-fatt f'din id-dinja naraw illi hemm ħafna pajjiżi oħrajn bli eh, għandhom il-flus illi lesti illi jitlu fil-korruzzjoni eh, ma' gvernijiet oħrajn differenti maħniex l-uniċi fid-dinja li nistaw jisa jkollna bilanċ tajjeb politiku. U aħna rridu naraw kif nistaw naraw li napplikaw l-obligi kif suppost. Nista nissigurakom li din jkollna problema għalija kuljum imma ġili nitilfu dok il-pajjiżi illi eh, jidu l-flus Eh, eh, minar kondizjonijiet, imma dawnu din hija l-politika diffiċli u aħna niprofaw nippruvaw napplikawha mill-aħjar li nistgħu. It-tielet punt is-sigurtà iva il-paċi għal żmien twil u il-drittijiet ehm, tal-bida forsi kultant jidru f'konflitt, ehm, imma fil-verità fl europa issa għandna checklist sabiex um, niprevenu eh, il-konflitt il billi niprovaw imbassruhom. Um, Jekk nħarsu lejn id-dinja llum nistgħu naraw illi m'hemmx konflitt mdemmi li seħħ li, li, li sar mingħajr ma kien hemm xi drittijiet tal-bnedem li nkisru u mingħajr ma ġew indirizzati fil-ħin. Allura biex nindirizzaw il-konflitt irridu niġġieldu il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem illi jiġu li waslu għal dan il-konflitt dawn id-drittijiet tal-bniedem huwa parti mill-politika esterna barranija u fil-fatt fuq hekk qed nippruvaw naħdmu llum. in nuqqas ta' ġustizzja fit-taxxi wkoll iva jekk inħarsu lejn in nuqqas ta' gwaljanza ekonomiċi u soċjali, eh, politiċi, dawn kollha huma fundamentali. Jiena ninsab frustrat kull darba li nara persuni illi ma jimportamx mill-ugwaljanza u l-inklużjoni u jidru palli kieku huma eh, qed jgħinu dawk illi eh, ġew abbandonati imma dawk illi qegħdin pruvaw jgħinu fil-fatt eh, jiġu meqjusa li qed jgħinu lill-individwi speċjali u lill-gruppi nix u anki din hija xi ħaġa li mhijiex eh, ġusta u allura eh, importanti illi nerġgħu nirbħu din il-battalja. Aħna qegħdin nitilfu u tlifna anke għal ċertu żmien il-kredibilità illi dejjem kienet parti mid-drittijiet tal-bniedem u qed nippruvaw nerġgħu nirpuha. Nista' nagħlaq hawnhekk għaliex semmejtu ħafna punti u ma nistax indirizzhom kollha. Antonio, inti meċċejt dan il-kumitat b'mod brillanti, njina eh, verament kuntent bix-xogħol tiegħek, bil-kuntat mill-viċin ma' l-istituzzjonijiet tagħna, il-fatt li tressa il-vuċijiet ta' ħafna membri tal-Parlament u anki il-servizz estern fid-dritti tal-bniedem. Eh, Petras, dan huwa eh, dan il-suġġett huwa l-qalba tal-Parlament Ewropew u naħseb din is-sena dak li għamilt kien illi niżguraw illi ikun hemm diskussjonijiet u kompromessi qabel ma naslu għall-plenarja biex bekk nkunu nistgħu nilħqu il-vuċi maquda tal-Parlament Ewropew għal din hija verament importanti. Importanti ħafna illi l-Unjoni Ewropea titkellem vuċi waħda anki fuq drittijiet tal-bniedem. Kultant għadu l-impressjoni li ma nagħmlux hekk u għalhekk naħseb ix-xogħol tal-Parlament Ewropew huwa wieħed verament importanti. Nirringrazzjakom kollha kemm intom u nittama li tkunu tistgħu tmorru lura eh, lejn il-Parlamenti Nazzjonali tagħkom u tkunu tistgħu tgħaddu dan il-messaġġ ċar. Eh, tajjeb li nħarsu lejn il-rispetti pozittivi ta' drittijiet tal-bniedem biex nġildu dak il-negattività. Għaliex naf li xin naf kif jaħdmu parlamenti u anki fil-Parlament Ewropew, il-politiċi ħaj ħajiffokaw fuq suġġett li jaħsbu li huwa utli politikament, mhux biss għalihom issa il-fatt li forsi jista' jkun hemm tama li jinbidlu l-affarijiet eh, jużawa, imma ħadd ma jrid jitkellem fuq xi ħaġa li hija eh, disprata jew l-affarijiet li qed ifallu il-ħin kollu, u fil-fatt id-drittijiet tal-bniedem mhumiex qegħdin ifallu, din qed nipprova ngħaddi lilkom, ejja nkunu kritiċi, ejja nifokaw fuqna nfusna, iżda ejja ma ninsewx illi hemm miljuni ta' persuni madwar id-dinja illi jħarsu lejn eh, l-Unjoni Ewropea bħalli kieku qegħdin itilfu imma Hemm ħafna affarijiet iva li mhumiex tajbin u għandhom ikunu ħafna aħjar, iżda għal ħafna persuni madwar id-dinja aħna dawk illi rnexxirna noħorġu mill-konflitt, mill-til, mill-mibeda u wasalna għal żona ta' prosperità u ta' suċċess fid-dinja kollha u hija tajb u ta' ta' mal-ġejjieni. Aħna nirrappreżentaw dan kollu li dawn il-persuni u allura ejja ma ejja ejja nkunu kredibbli, ejja nejdu illi id-drittijiet tal-bniedem mhijiex kawża mitlufa. Hija xi ħaġa importanti ħafna fid-dinja tal-lum u ejja nibqgħu nagħmlu differenza. Grazzi. Thank you. Thank you, Stavros. Eh, eh, Grazzi Stavros se nitkellmu l-ewwel panel u nibdew it-tieni wieħed. Tista' tħod li posti torħes? Ladies and gentlemen, dear guests, dear members. Signori, mistiedna, membri tal-Parlamenti Nazzjonali u Ewropej, jen imxu u issa li xedin naqra lura fil-ħin. Irridu nqassru ftit meta nitkellmu l-kontribuzzjoni tagħna irridu nkunu naqra iżjed osra. U bħala introduzzjoni nixtieq ngħidilkom ngħaddu mill-livell ġenerali ta' drittijiet tal-bniedem għal qasam speċifiku. Aħna nkunu qegħdin nifokaw fuq in-negozju drittijiet tal-bniedem. Din hija kwistjoni li qed tiġi diskussa fuq ħafna livelli u f'ħafna fora. Ħafna atturi huma involuti sabiex jassiguraw li settur tan-negozju jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem. U taħt il-liġi ta' drittijiet tal-bniedem internazzjonali l-istati għandhom dmir li jiprevjenu u e, e, jikkumpensaw għal abbuż ta' drittijiet tal-bniedem naħa tan-negozji speċjalment anka meta l-kumpaniji joperaw Eh, lil mill-frontieri. Numru ta' parlamenti nazzjonali qegħdin jindirizzaw dawn il-kwistjoni ta' abus ta' drittijiet tal-bniedem permezz ta' leġiżlazzjoni ġdida. Ħansemmi xi ftit minn daw, pereżempju, l-Assemblea Nazzjonali ta' Franza, il-Parlament Olandiż u anke l-Parlament tal-Renju Unit. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea hemm numru ta' regolament fuq il-linjam, fuq il-, -linjam, fuq il direttiva ta' zvelar mhux finanzjarju kif ukoll il-minerali minn konflitt li huma eżempji ta' rekwiżiti ta' due diligence għal kumpaniji tal-Unjoni Ewropea brabta ma' rispett ta' drittijiet tal-bniedem inklużi drittijiet tal-xogħol. Iżda li nindirizzaw drittijiet tal-bniedem u l-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem fil-qasam tan-negozju jitlob aktar minn sforz ta' stat wieħed jew inkella sforzi f'numru limitat ta' oqsma Għalhekk hemm bżonn ta' regolament internazzjonali sabiex nassiguraw li l kumpanniji jirrispettaw id-drittijiet tal nidem joperaw fi joperaw. Ħansemmi issa. Żewġ inizjattivi tal-ġnus maquda propju dwar dan. L-ewwel nett, il-prinċipji ta' gwida volontarji tal ġnus uda fuq id-drittijiet tal-negozju u tal-negozju u drittijiet tal-nidem fl-2011 Dan jgħid mod ċar li il-settur privat għandu responsabilità li rispetta u proteġi drittijiet tal-bniedem kif ukoll jagħti rimedju għal ksur ta' drittijiet li lin min jekk il-gvernijiet u miex kapaċi jew ikella anka lesti li jipproteġu dawn id-drittijiet. It-tieni net, il-grupp ta' ħidma intergovernamentali miftuħ fuq it-tfassil ta' strument finanzjar, strument legali, anzi strument internazzjonali huwa vinkolanti legalment fuq il-korporazzjonijiet transnazzjonali u negozji oħra dwar il-ġittijiet tal-niedem għandu l li adotta trattat vinkolanti. Fil-fatt, il-grupp ta' ħidma kellu ir-raba sessjoni mill-15 sa' 19 ta' Ottubru ta' din is-sena. U billi jagħti l-appoġġ għal dan il-proċess multilaterali fuq it-tfassil ta' strument internazzjonali vinkolanti legalment fuq korporazzjonijiet transnazzjonali kif ukoll kumpaniji oħra ta' negozju rispett ta' drittijiet tan-niedem, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fl-4 ta' Ottubru ta' din is-sena fuq il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq strument vinkolanti tal-ġus maquda fuq korporazzjonijiet transnazzjonali għal dawk li huma drittijiet tal-bniedem. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jinsabu f'pożizzjoni unika sabiex ikollhom tmexxija globali fuq liġi u politika billi jintroduċu drittijiet tal-bniedem mandatorji due diligence fil-ktajjen ta' forniment tan negozju. Għalek f'dan il-panel se nkunu qegħdin niddiskutu r rispett ta' drittijiet tal-bniedem fil-qasam tan-negozju ma' kellima minn parlamenti nazzjonali, trade unions, kif ukoll settur tan-negozju, kif ukoll mar-rapporter eh, President tal-grupp ta' ħidma tal-ġnus maquda fuq it-trattat li huwa vinkolanti legalment. Mela l-ewwel nixtieq nilqa' lis-Sinjura Makbule Saħan li hija id-direttur tad-Dipartiment Legali mill-ITUC li hija l-Konfederazzjoni Internazzjonali ta' Trade Unions u fil-fatt l-uffiċċju tagħha jaħdem fuq kwistjonijiet legali u ta' politika li huma marbuta mal-standards internazzjonali tax-xogħol. Naddi l-kelma lilek. Thank you very much uh, for this introduction and for inviting the ITUC, the International... Grazzi ħafna tal-istidentu l-ITUC sabiex nitkelmu fuq dan is-suġġett, dan jirrappreżenta 207 eh, miljun ħaddiem fuq livell globali. U il-ġlida fuq il-forniment, il-katina tal-forniment hija waħda mill-iżjed importanti il-modell tal-globalizzazzjoni attwali huwa verament mm, kontra il-persuni eh, li jaħdmu u, u iktar favur korporazzjonijiet. Il-tajjen ta' forniment globali jagħtu ħafna ġit lil ftit korporazzjonijiet u dan skapitu tal-ħaddiema. Numru żgħar ta' korporazzjonijiet għandhom seta bla ebda restrizzjonijiet bit-80 fil-mija tal-profitti eh, li huma fidejn biss 10 fil-mija tal-kumpaniji eh, l-istjati. U dawn jiddependu fuq ħaddiema globali fejn anqas minn 60% għandhom kuntratt formali. Investigazzjoni zvelat li l-ikbar 50 kumpanija jimpiegaw biss 6% mill-ħaddima tagħhom mod dirett u minn tal-inqas 94% tal-ħaddima huma maħbija f'dawn il-ktajjen globali ta' forniment. Il-maġġoranza ta' dawn il-ħaddima jinsabu eh, intrappolati f'xogħlijiet eh, insikuri u eh, li se jkunu anka perikolużi f'pagi ta' faqar u si twal. twal xogħol informali, overtime inġiel u anka il-jasar u ħafna drabi affarijiet li nsibuhom. Din is-sena qegħdin niċċelebraw is-70 anniversarju tad Dikjerazzjoni Universali tad tal-Niedem u sena dieħla la jellow ħadd tiċċelebra il-100 anniversarju. It-tnej iż-żewġ strumenti għandhom fil-qalba tagħhom l-aspirazzjoni għal paga ta' għajxin. U id-dekirazzjoni Eh, tal-ILO tajt li paċi universali u dejjem ma tista' ssir biss jekk tkun ibbażata fuq ġustizzja soċjali. Iżda 88% mill-ħaddiema qalu li mhumiex qed jaqalaw biżejjed biex jgħixu. L-ġimgħa l-oħra jiena kont preżenti għal eh, tnedija tal-benchmark tad-drittijiet tal-bniedem f'livell ta' negozju. L-ebda kumpanija li ġiet reveduta mill-benchmark ma kienet għamlet impenn b'saħħtu għal dawn il-pagi li wieħed jippermettu persuna teħx. U fi 3% tal-każijiet il-kumpaniji kienu uh, taw um, rimedju sodisfaċenti f'każ ta' abbuż Iġifiri dan ifisser li aċċess għal rimedju għal abbuż kontant negozji pratikament ma jeżistix. Fil-fatt kumpaniji multinazzjonali operaw b'relazzjonijiet kontrattwali fiħdan netwerk mhux trasparenti ta' fornituri dan ifisser li huma immuni mill-responsabilizzazzjoni legali għaliex ħafna drabi m'hemmx kawża legali għal azzjoni għal vittmi meta jkun hemm ksur f'dawn il-kumpaniji li fornuxxu. Fl-istess ħin, il-ħaddiema qegħdin jifaċċaw ċertu diffikultajiet biex isibu ġustizzja kontra kumpaniji lokali li ħafna drabi kollom ma jkunux biżejjed eh, rizorsi u dan ifisser li huma jistgħu eh, jaddu mingħajr ma jispiċċaw l-qorti. Dan ifisser li n-nies li jaħdmu l-familji tagħhom qegħdin jitilfu il-fiduċja mhux biss fil-globalizzazzjoni manka fil-prinċipji tad-demokrazija il-maġġoranza tan-nies iridu garanzija ta' drittijiet tal-xogħol bħala bażi għal kummerċ globali. Aktar minn disa f'kull 10 persuni jridu regoli aktar b'saħħithom sabiex il-korporazzjonijiet ikunu responsabilizzati sabiex ikollhom pagi u kundizzjonijiet aħjar. Pala trade unions aħna qegħdin niġġieldu sabiex ikun hemm il-pagi minimi u kif ukoll bargaining kollettiv sabiex ikun hemm relazzjonijiet ta' impjieg aktar siguri, niformalizzaw il-xogħol informali fil-ktajjen ta' forniment Jina smajt rappresentanti ta' qabel tkellmu dwar il-legalizzazzjoni iż-żejda ta' drittijiet tal-bniedem, imma meta nitkellmu fuq in-negozju drittijiet tal-bniedem, hemmhekk irridu ninsistu li l-istat ta' dritt għandu jkun fiċ-ċentru tal-globalizzazzjoni aħna xorta waħda għanna bżon azzjonijiet vinkolanti u nishtiq nisma l-panelista ħajt kelmu warajja jina kontenta ħafna li jatnara li anka il-gvern tal-Ekwador jgħatawek. Grazzi ħafna. Grazzi. Mikrofonu għal-kellim. Mela kellim għal imis. Il sur Andres Canio, Canno. Grazzi ħafna l-istedina l parlamentu grazzi li kulħadd tal-li smajtu introduċejtu eh, din id-diskussjoni. Nixtieq ngħid li hawnhekk jiena nirrapprezenta intrapriża ta' konsultazzjoni li tagħmel huwa li taħdem ma' kumpanija Ewropej fl-implementazzjoni ehm, tal-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u aktar minn hekk insibu modi sabiex il-ġestjoni tal-intrapriżi eh, tirrispetta dawn id-drittijiet. Aħna għandna klijenti fil-settur finanzjarju anke dak li għandu xaqsam l-agrikoltura u tal-enerġija, ġivri kumpaniji eh, Ewropej li jaħdmu fl-Amerika Latina. Kif ukoll hemm xi organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili li qegħdin qegħdin eh, jippruvaw jibnu qafas etiku sabiex il-kumpaniji Ewropej ikunu jistgħu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk il-viżjoni tagħna hija bbażata fuq perspettiva prattika bejn il-negozji Ewropej li joperaw fil-pajjiżi komplessi bħal dawk Latinoamerikani. Għalhekk rid niċċara li din il-preżentazzjoni tippreżenta biss mux biss anzi l-esperienzi tal-klienti tagħna manka l-esperienzi tagħna biex nippruvaw insolvu il-problemi tal-kumpaniji Ewropej li provaw jaħdmu f'dan il-kontest u l-sfidi wkoll li għandhom biex jipperswadu intrapriżi oħra kif ukoll eh, atturi pubbliċi oħra bħal Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali biex joperaw f'xenarji ta' politika pubblika li jistgħu jgħinu l-intrapriżi biex wetqu din ix-xewqa. L-ħaġa li xtaqt naqsam ma'kom hija li fl-implementazzjoni hemm riflessjoni tmur li lin mill-obbligatorjetà. Ditmur li lin mill-formalizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Lew ħaġa għandha x'taqsam ma' rilevanza tas suq, speċjalment is-suq tal-kapitali, li qed jiġġenera li l-intraprizi Ewropej huma Eh, marbuta mal-licenzi u dan li tikun mutur ta' aġir u r-realtà hija li s-suq ta' xogħol qed jinbidel mir-rilevanza li għandhom eh, il-millennials ukoll. Il-leġislazzjoni, il-politika pubblika ta' ċertu pajjiżi nirnexxielhom jiżviluppawhom eh, din il-leġislazzjoni speċifika hija motur importanti anka il-protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropea dan huwa mutur fundamentali sabiex nifmu ir-rilevanza ta' dan is-suġġett. U fl-aħħar net l-azzjoni koordinata il e, eh, tal-NGOs li femu kif jistgħu jaħdmu mod professjonali u li jinkludi il-atturi Din hija xi ħaġa sit importanti minn xi ħaġa sempliċement astratta fuq dritt tal-bniedem Imma xi ħaġa li qed tmexxi l-qudiem l-intrapriżi hija konvenzjoni ta' ċertu atturi fiħdan l-intrapriżi dwar rilevanza li nipproteġu drittijiet tal-bniedem, ġifieri din hija xi ħaġa li semmiet mill-Kunsilli ta' livell oli li huma qed jifmu li dan huwa suġġett importanti u qed jifmu kif forsi jista' jsir. Kif ukoll hemm speċi ta' attiviżmu fiħdan l-intrapriżi u dan huwa speċi ta' NGO fiħdan il-kumpaniji infushom. U dan jippermetti li jkun hemm ċertu pressjoni fuq din il-kwistjoni. Irridu nifmu koll li għalina l-intrapriża huwa attur importanti u għalhekk nixtieq insemmi xi sfidi, e speċjalment l-sfidi ekonomiċi li għandha l-implementazzjoni tal- tal diligenza għal dik li hija drittijiet tal nidem kif ukoll xi sfidi kulturali fiħdan l-intrapriżi. Mill-perspettiva tal-isfidi ekonomiċi b'mod ġenerali aħna qed naraw tnej importanti l-ewwel intejbu l-kwalità tal-informazzjoni li hija għad dispożizzjoni tal-intrapriżi dan jista' din it-titjib tal-kwalità tal-informazzjoni għandha x'taqsam ma' titjib tal-kwalità eh, fuq il-proġetti l-kbar meta niprovaw nifmu eh, kondizjonijiet komplessi jew kuntest kompless naraw eh, li huwa importanti li naraw il-abuż imma anka l-isfond ta' dawn l-abużi. Per eżempju, Monte fil-Brazili għandu e, storja ta' abużi irnexu li għaddi għal verżjoni aħjar ta' rispett ta' drittijiet tal bnidem u dinja xi ħaġa fundamentali għall aġir tal-ġejjieni minnaħa tal-intraprizi. Minnaħa l-oħra wkoll rridu ntejbu il-kwalità fuq il-governabilità tal-pajjiżi fejn joperaw l-intraprizi din hija xi ħaġa wkoll rilevanti. rridu nifmu Eh, mod tajjeb kif pajjiżi bħal Messiku, l-Brażil, Kolombja, l-Arġentina b'informazzjoni konkreta fuq il-vulnerabilitajiet ta' territorji huma rilevanti għall-intraprizi għaliex dan jista' jippermettu li nifmu aħjar id-dilemmi li għandhom biex ikunu jistgħu joperaw. U fl-aħħar net dak li huwa rilevanti huwa li din l-informazzjoni kollha trid tkun aċċessibbli għas-swieq Jekk l-informazzjoni hija disponibbli fuq l-abbużi, ma anka fuq dak li nitalmu. Din xorta waħda tibqa' parti miswi kapitali qatt ma tkun parti mir-riflessjoni fuq l-investiment li tagħmel u minnu li l-fondi ta' investiment qed jinkludu il-perspettiva ta' drittijiet tal niedem ma' xorta waħda il-verżjoni għada eh, fukata fuq il-leġislazzjoni mhux ta' sek prattika Għalek, bżon li konna informazzjoni rilevanti. Fadan li minuta ma nistanala. E, konklużjoni zaħira. Feħdan l-intraprizi, em ammont ta' perspettivi kulturali, forsi li ziet wahda hija dik fiħdan l-intraprizi il-konformità, l-compliance. Irridu naddu minn min aspetta konformità għal aspetta rispetta drittijiet tal-bniedem biex il-kumpaniji jkun jistaw jiproteġ, ah, palessa eh, jiproteġu iżjed ir-responsabilità tagħhom milli drittijiet tal-bniedem u dinja bidla fundamentali namnu aħna. U għala għaw, grazzi. Thank you very much, Mr. Cano, and uh, the following is Mr. Dominique Poitier. Grazie, il dottor Cano Issa nisimgħu minant Dominik Potier, membru tal-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża. U grazzi tal prezenza tiegħu hawnhekk. Grazzi. Grazzi tal-istedina, nistellem il kulħadd jiena kuntent ħafna illi qed nitkellem hawnhekk fl-anniversarju tal-drittijiet tal-bniedem. Uh, fil-Assemblea Nazjonali Franċiża u wasalna għal adozzjoni ta' liġi fil-rebbija ta' sena li għaddit li eh, saret l-Assemblea saret pioniera mad-dinja. Id-dritt kienet drida ehm, twila illi kienet segwita minn ħafna NGOs u trade unions fi Franza kif ukoll ħafna universitajiet u anki deputati eh, mill-partiti kollha tal-parlament preċedenti. Aħna għajimna l-kuxenza fil-dinja eh, tal-kummerġ u fl-aħħar kooperajna mal-soċjetà ċivili u mal-NGOs. U dina narawa bħala vittorja demokratika f'pajjiżna u li hemm ukoll. Bħal ġnusma u uda l-OECD u l-Unjoni Ewropea, dana qed tagħmel prevenzjoni tal-ksur tal-drittijiet tal-bniedem u tal-ambjent Aħna sostenejna id-dinjità tal-persuni u l-fatt li għanna dar waħda. U importanti illi aħna nħarsu li l-ambjent u drittijiet tal-bnidem bħala unità waħda u valur demokratiku. Din il-liġi għall darba tista' twassal għal imħallef li intervjeni fit-territorju Franċis u għall-ewwel darba sen morru li lem mill-ipokrizija tal-differenza bejn dawk li xogħolhom jagħmluh pajjiżi il-bot ħafna fl-elettronika, f-setturi oħrajn u ħafna drabi responsabilità tagħhom qatt mija ċara biżejjed. Għaliex issa aħna nistgħu noħolqu pjan ta' monitoraġġ illi tista' tikkonsidra il-ħidmit kollha illi eh, u ma parti minn kumpanija fil-ferat kollha fid-dinja kollha u jgħamlu xogħol ta' prevenzjoni ta' eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem minn puntu di vista prattiku uh, wara l-prinċipi tal-ġnus ma'uda kif ukoll anki ideat mill-ambjent nazzjonali u internazzjonali. L-an ta' din il-liġi Franċiża huma huwa li naplikaw dawn il-prinċipi progressivament tirrappreżenta aktar minn 5000 impiegati u xi 700 kumpanija fi Franza, però tinkludi anki eh, il-kumpaniji gbar tal-kummerċ eh, eh barrani fi Franza. Dinja bidla kbira tapplika kemm għal kumpaniji franċiżi kif ukoll dawk li għandhom eh, ferat fi Franza. L-idea hija illi hemm rabta bejn il-miri realistiċi fil-katina ta' fornitura u il-bona volontà tal-kumpaniji. Bekk aħna eh, tajna possibilità li l-kumpaniji jużaw il-forza tagħhom u seta tagħhom biex jidentifikaw jagħmlu prevenzjoni tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Biex bekk l-imħallef jista' jara jekk is-soluzzjonijiet li ħadu li adottaw u mhix fattibli. Allura min jista ifittex fil-qorti kumpanija internazzjonali li ma implementawx dan il-pjan il- l-autoritajiet lokali hawnhekk jew barra minn jew anki f'pajjiż barrani jistgħu jmorru u eh, jistgħu jistaw ifittxuhom fil-qorti għaliex ma segwewx il azzjoni tagħhom. U jekk dan bati jasal qoddim orti il-fat li ma kellhomx pjan, pjantazzjoni jista' jiġi kastigat. U b'dan il-mod aħna qegħdin nelbu l-isfida ta' ekstraterritorialità. Għax bekk aħna ħlaqna idea ta' solidarjetà. Kullimkien, għax jistaw ikunu kumpanji fi Franza, pero japplikaw fid-dinja kolla. Issa l-ewwel ta' jannar ta' sena d-dihla dana se jidħol fis-seħ eh, u uh, se jkollna eh, se nibdew nibnu eh, ġurisprudenza. Aħna rajna illi kienem hemm l-appoġġ ta' trade unions, intellettuali, politiċi, fid-dinja kollha u nixtieq nagħlaq belli ngħid illi hawnhekk qed nittrattaw il-prinċipi ta' ġlida kontra l-evażjoni fiskali illi tista' turi li l-kumpaniji Ewropej jistgħu eh, ikunu fuq qoddim fil-dinja fuq id-drittijiet tal-bniedem. Issa nixtieq nitlob l-senatur Manuel Altava, eh, membru tal-Kumitat president tal-Kumitat ta' Ġustizzja ta' Senat ta' Spanja. Muchas gracias. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Palma tafu fil-ġunju tal-2014 l-Ekwador u l-Afrika tisfel ħadu l-inizjattiva li eh, waslu qoddim il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem il-kwistjoni ta' tfassil ta' trattat internazzjonali fuq il-kumpaniji u drittijiet tal-bniedem. Din id-data kienet eh, kisba storika fid-difiża ta' drittijiet tal-bniedem. Fi Spanja, il-Kunsil tal-Ministri fit-28 ta' Lulju tal-2017 approva l-pjan ta' azzjoni nazzjonali tal-intrapriżi u drittijiet tal-bniedem eh, bażi propju fil-prinċipji eh, ofol tal-ġnus maquda fuq l-intrapriżi u drittijiet tal-bniedem. Ma t'fassil tiegħu kien hemm konsultazzjonijiet wiesa bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-intraprizi u s-soċjetà ċivili fl-ewwel fażi li mbagħad ġiet estiża tul kważi sentej u mbagħad wara dak kien hemm ħidma intensiva ta' koordinazzjoni interministerjali waqt l-aħħar xhur Lan tal-pjan huwa li impoġġu fil-prattika l-prinċipji ewlenin tal-ġus maquda fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-intraprizi li il-Kunsill ta' drittijiet tal-bniedem għamluhom tagħhom waqt riżoluzzjoni u permezz ta' riżoluzzjoni adottata b'konsens f'Ġunju tal-2014 qed nitkellmu fuq riżoluzzjoni 17/4 tal-Kunsill ta' drittijiet tal-bniedem. Il-pjan, mela, l-ewwel net, eh, jappoġġa l-kompromess l impennanzi ta' Spanja li proteġi drittijiet tal-bniedem u d-dim kwalunkwe eh, impatt negattiv li l-attività tal-negozju tista' jkollha fuqha. U Eh, tpoġġi l-Spanja fil-grupp ta' pajjiżi bl-aħjar prassi. parti dan tikkontribwixxi biss is-saħħa il-vantaġġ kompetittiv ta' intrapriżi Spanjoli fuq suq globali billi toffrilhom l-aħjar qafas biex jiżviluppaw l operazzjoni ta' negozju tagħhom blola rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-pjan bħalma nsibu fit-tekst huwa il-prinċipju ta' proċess kontinwu għandu dewmien ta' tliet snin, iġbiri sa' Lulju tal-2020, u fih lodot neċessarji necessari għal perfezzjonament, kif ukoll inħolqot kumitat inħolqot kumitat ta' segwitu tal-pjan għal eh, l-aġġornament periodiku tagħha. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, l-Unjoni Ewropea u l-Kooperazzjoni Spanjola huma dawk li għandhom ir-rwal eh, Anzi, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin l-Unjoni Ewropea u l-Korporazzjoni Spanjol huwa il-Ministeru li għandu r-rwol ta' koordinatur għat fasil ta' dan il-pjan. Mela, lan tal-pjan huwa li eh, nwet u azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni u eh, taħriġ fid-drittijiet tal-bniedem permezz ta' programmi ta' kontribuzzjonijiet u eh, għotijiet u budget għal attivitajiet propju dwar dan, kif ukoll jikontribwixxi għall iżvilupp ta' kapaċitajiet fil-intraprizi u għal drittijiet ta' bniedem flimkien ma' stati oħra, kif ukoll nagħtu l-possibilità l personal ta' servizzi esterni tal-istat li jirrispetta dwar ir-responsabilità tal-intraprizi u rispetta drittijiet tal-bniedem. Puntiħor, eh, asmu eh, odot u gwidi ta' aġir permezz ta' missjonijiet diplomatiċi, rappresentazzjonijiet permanenti, uffiċċji ta' konsulari, uffiċċji tekniċi ta' kooperazzjoni, ecc. Kif ukoll nipromuovu l-applikazzjoni effettiva ta' prinċipji mm, mira eh, fil-qafas tal-mandatu l-attivitajiet tal-Kunsil ta' Drittijiet tal nidem tal-Ġus Uda. Sinjuret nitkellmu dwar il-kontroll ta' rispett drittijiet tal nidem minnaħata ta' SMEs kif ukoll kbar u medi U l-Unjoni Ewropea trid tkun ta' referenza għad-dinja għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem. Jekk naġixxu b'dan il-mod il-pjan li qed tippreżenta Spanja ittaf il-konsegwenzi inġusti li jistgħu joħorġu mill-globalizzazzjoni blajb ta' regolazzjoni li waslet għal nuqqas ta' eh, sitwazzjonijiet indaqs bejn stati, komunitajiet, individwi, korporazzjonijiet għal dak li għandu x'jaqsam l-aċċess għal ġustizzja u li jista' jxekkel il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fir-reġuni aktar foqra tal-pjaneta. Il-pjanet ifittex ukoll appoġġ għax-xogħol imwettaq mill-grupp ta' xidma Intergovernamentali ta' ġnus Mauda sabiex inkunu nistgħu niksbu l-istabiliment ta' trattat legali li huwa vinkolanti li jattakka l-impunità tal-korporazzjoni transnazzjonali u mm, intraprizi oħra li għandhom attivitajiet transnazzjonali u din ukoll tinvolvi l-organizzazzjonijiet internazzjonali, entitajiet ta' soċjetà ċivili, komunitajiet, persuni akademiċi u atturi oħra relevanti li jridu jikontribwixxu l-proposti tagħhom li huma eh, maħluqa skont ir-regoli ta' esperjenza fid-difiża ta' drittijiet tal-bniedem. Umbat jati il-possibilità fil-qafas ta' konfigurazzjoni tal-ċattat ġejjini il-ħolqien ta' obbligi internazzjonali ġodda għall-intraprizi transnazzjonali E, brabta ma' drittijiet tal-bniedem. Umbagħad, sinjuri, qegħdin nitkellmu koll li morru aktar li lin mill-oqsfa volontarji attwali tar-responsabilità soċjali koll ta' CSR. Dan jista' jagħti pass importanti ħafna u deċiżiv sabiex inkunu nistgħu niksbu sistema ekonomika li tigarantixxi bisħieħ id-drittijiet tal-bniedem tan-nies ġviri jiġifieri li siet importanti, il-nis u l-benessri tagħhom u daqshekk impunità tal kumpanji transnazzjonali. Għalhekk aħna nemnu bisħiħ li l-Unjoni Ewropea trid u Spanja fil-fatt hija impenjata bisħiħ għal dan li l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq qudiem fit-tfasil ta' dan l-istrument li huwa legalment vinkolanti għal kulħadd għall operaturi ekonomiċi u għall intrapriżi nazzjonali jew transnazzjonali li operaw ma' pajjiżi terzi sabiex li dan l-istrument ikollu valur miżjut reali dwar il-prinċipji fundamentali tad drittijiet tal-bniedem. Grazzi. or to the EU in the place of the chair of the UN opening. Issa naddu għas-Sinjura Isabella Arbornoz, xarġe d-affer tal-missjoni fil-Ekwador fil-flok il-president tal-grupp ta' hidma intergovernamentali, Sinjura Albornoz. Grazzi ħafna. Nixtieq nilqa lill membri distinti tal-Parlament Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali Ewropej kif ukoll għal panelists kollha li qegħdin jipparteċipaw f'dan il-forum importanti. Fisem l-Ekwador jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan l-ispazju li tippermettilna nispjegawlkom il-pass il qudiem li ħadna fuq in-negozjazzjoni multilaterali tal istrument internazzjonali legalment vinkolanti fuq l-intrapriżi transnazzjonali drittijiet tal-bniedem. Nixtieq Inwassal ringrazzjament tal-Parlament għana rizoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew li appoġġaw eh, l-involviment tal-Unjoni Ewropew u l-pajjiżi membri f'dan il-proċess tan-negozjati. L-impatt Memx dubju li l-Unjoni Ewropea hija għattur li tista' tikkontribwixxi ħafna fil-proċess tan-negozjati. L-impatt ta' ċertu tipi ta' attivitajiet ta' intraprizi transnazzjonali fi ġittijiet ta' bniedem hija realtà u anke jekk jeżistu regoli mhux vinkolanti ġifieri applikazzjoni volontarja fuq dan is-suġġett, il-prova turina li mhux dejjem ġew mill-qwa eh, jew inkella impoġġija fis-seħ minnaħa tal-atturi ekonomiċi għalhekk l-inzjattiva tal-istrument vinkolanti hija neċessarja għandna min natura obbligatorja tagħha u dan ħajfisser trattament ġust għal vittmi tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li isiru minnaħa ta' intraprizi transnazzjonali. parti dan, irridu ninftakru li 80% ta' beni u servizzi madwar id-dinja huma prodotti f'sistema ta' produzzjoni frammentata li tmur li lin minn frontieri u eh, titħol f'sistemi legali differenti. Jekk inżommu moħna dawn l-elementi, fl-Ulju tal-2014, Ekwador u l-Afrika t-isfel prezentaw l-rizoluzzjoni 26-9 fil-26 sessjoni ordinarja tal-Konsil ta' drittijiet tal-Bnidem tal-Ġnus Mauda li fih fil-fatt ġi stabilit il-grupp ta' ħidma intergovernamentali miftuħ sabiex ikunu jistaw wet u l-mandat li negozjaw għal strument internazzjonali biex jizvilupaw id-dritt internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem fuq attivitajiet ta' intraprizi transnazzjonali un skont il-prassi tal-Konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem, l-Ekwador eh, hija il-President tal-Grupp ta' Hidma għaxum aħna ħadna l-inzjattiva. Mill-2015 ċelebrajna erba sessjonijiet ta' dan il-Grupp ta' Hidma. Ir-raba sessjoni li saret f'Ottubru ta' din is-sena kienet sessjoni verament importanti għaliex għall-ewwel darba negozjajna fuq il-bażi ta' eh, abbozz ta' strument eh, li kellu 15 l-artiklu. L-ewwel qari tal-abbozz tal-istrument vinkolanti sar Eh, wara li ġi imqassam eh, distribuit mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Olja tal-ċusma da Drittijiet tal-Bniedem fl-Ulju li għadda. Ipparteċipaw l-istati kollha u anka atturi oħra rilevanti. Il-tekst inkludi prinċipji bażiċi tal-liġi internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem, kif ukoll referenzi għal l-obbligi prinċipali tal-istati u ir-responsabiltajiet tal-intraprizi. B'dan il-mod, il-labbozz ta' trattat mandux l-intenzjoni li joħloq obbligi ġodda imma jgarantixxi l-implementazzjoni effettiva ta' dawk eżistenti fil-liġi internazzjonali fil-qafas ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem mod partikolari f'sitwazzjonijiet fej jeżistu ostakli ġurisdizzjonali sabiex nassiguraw li l-intrapriżi involuti f'attivitajiet ta' karattru transnazzjonali jirrispondu għall-azzjonijiet tagħhom. Din il-proposta tirrappreżenta bażi sabiex inkunu nistgħu negozjaw li tista' u għandha tiġi imsaħħa. Il-formulazzjoni tagħha għandha erba elementi prinċipali: il-prevenzjoni ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-qafas ta' attivitajiet kummerċjali ta' karattru transnazzjonali. Id-dritt tal- vittmi għal dawn il-ksur li kollom aċċess għal ġustizzja u li kollom azzjoni effettiva, kooperazzjoni internazzjonali għall implementazzjoni effettiva tal-istrument u mekkanizmi internazzjonali ta' monitoraġġ. L-importanza tal-ewwel qari u negozjati, negozjazzjoni eh, sostanzjali tal-proġett tat-trattat, tal-abbozz tal-proġett tat-trattat, tal proġett tat trattat tal abost tal proġett tat trattat tal tat trattat Eh, hija komplementata mill-preżenza ta' design stat membru tan eh, ġnus maquda aktar minn 400 rappreżentanti ta' soċjetà ċivili li tinkludu eh, l-akademja, l-universitajiet, ċivili, settur privat, sindakati, ehm, delegati ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, titolari ta' mandati ta' proċedimenti speċjali tal-Konsil ta' Ġittijiet tal-Bniedem, istituzzjonijiet nazzjonali ta' Ġittijiet tal-Bniedem, leġislaturi, fostom parlamentari, eh, membri parlamentari tal-Parlament Ewropew, rappresentanti ta' organizzazzjonijiet reliġjużi u tal-Knejjes. Kif ukoll ħafna organizzazzjonijiet mhux governamentali bi status konsultattiv u il-Kunsill Ekonomiku Soċjali tal ġusma Udo kien hemm 16 il-avveniment b'mod parallel fil-ġus maquda fuq dan is-suġġett. U nixtieq insemmi b'mod partikolari fuq xi affarijiet. Irrid insemmi b'mod partikolari dwar il-parteċipazzjoni ta' madwar 30 espert mir reġuni kollha tad-dinja li ikkummentaw fuq l-artikli tal-abbozza trattat Fost rakkomandazzjonijiet u anka l-konklużjonijiet li hemm fir-rapport tar-raba sessjoni ġiet inkluża wkoll stedina li l-istati kollha u atturi oħra rilevanti sabiex jippreżentaw il-kummenti u l-proposti tagħhom għal dan la bozz ta' trattat sa l-aħħar ta' frar ta' sena dieħla. Mbagħad ta' bażi ta' dawn id-diskussjonijiet li saru waqt ir-raba sessjoni tal-grupp ta' ħidma, il-kummenti u l-proposti li ħajġu rċevuti eh, sa tmiem ta' frar ta' sena diħla kif ukoll il-konsultazzjonijiet li ħajsiru eh, fil-proċess, il-President Rapporter li tiħejju mbagħad verżjoni reveduta tal-abbozz tal-istrument vinkolanti L-istess mbagħad verżjoni li ħatkun ippreżentata sa tmim ta' Ġunju tal-2019 għad-diskussjoni tal-ġejjeni. Il-ħames sessjoni tal-grupp ta' ħidma ħatkun iffokata fuq negozjati intergovernamentali diretti fuq il-verżjoni riveduta tal-abbozz ta' trattat u il-protokoll fakultattiv tiegħu dan huwa iffokat fuq l-aċċess għal riżorsi legali u jipromuovi l-kooperazzjoni fost entitajiet nazzjonali. Qabel il-ħames sessjoni ħajkun hemm konsultazzjonijiet informali mal-istati tal-ġus maquda, gruppi reġjonali organizzazzjonijiet intergovernamentali, mekkanizmi tal-ġnus maquda u natturi kollha rilevanti. Apparti ħajkun hemm ukoll konsultazzjonijiet informali fuq verżjoni ġdida tal-programm ta' ħidma tal-ħames sessjoni li ħajkollha tiġi ppreżentata fil-ħin. Aħna nafu li l-proċess ta' negozjati ħajdum numru ta' snin, bħalma ġara ma' strumenti oħra multilaterali fuq id-drittijiet tal niedem Parteċipazzjoni wiesa hija meħtieġa sabiex inkunu nistgħu nifaċċaw il-problemi globali li jitolbu azzjonijiet konkreti e, ta' konsens u effettivi. U huwa minnu li s-soċjetajiet huma aktar konnessi minn qatt qabel, imma il-frontier xorta waħda huma frontiera għal eh, protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Nawda. U issa nistgħu niftħu d-dibattitu għal rappresentanti tal-parlamenti nazjonali. Għanna erba persuni il reġistraw uffiċjalment biex jitkellmu mill-membri tal-parlament nibda bihom. L-ewwel is-sur Bakelar de Vasconcelos mill-Portugal. not working. Please. Mux qed jaħdem? Grazzi. Jiena f'Ottubru xi ċarilu ħadd sem f'inizjattiva tal-Presidenza Awstrijaka tal-Unjoni Ewropea ġovjenna. Dina kienet inizjattiva bażata fuq il-lega nazjonali tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u id-diskussjoni ikkonċentrat kienet ikkonċentrata fuq id-diffikultà fil-garanzija tal-applikazzjoni fuq livell eh, ġuridiku tal-dispożizzjonijiet illi ġejjin minn din il-karta. U il-kwestjoni il kwestjoni il ċentrali eh, tal-Karta tal Fundamentali ta' Drittijiet eh, eh, ġiet it-traskurata pratikament. L-iktar ħaġa importanti ta' din il-karta hija l-idea tal-universalità u tal-fatt li drittijiet tal-bnidem huma indivizibili. U dawn fil-fatt huma prezenti fl-ewwel dokument illi tmur li lem mid-divizjoni klassika ta' drittijiet ċivili u drittijiet kulturali. U allura u għazbaljat illi naħsbu biss għal dawk il-ftit kazijiet illi jaslu fil-qorti. u eh, fil eh, il-problema il tal-karta fondamentali hija li ma ġietx meħuda bis-serjetà mill-istituzzjonijiet u mill-Assembleja eh, Nazzjonali tal-Istati. Fil-fatt, ġiet ikkonserata e konsiderata bħala ħaġa li għanda iktar eh, importanza mill-karta mil ah, ta' drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-popli Ewropej fil-fatt kienu vittmi tal-vittorja ta' dan il-kunċett ta' globalizzazzjoni illi fil-fatt wasal għal fatt illi is-soċjetajiet tagħna fil-fatt jibqgħu fuq livell ta' ta' kapitalizmu selvaġġ bħal l ingilterra ta' Dickens. U dan rebaħ fuq il fuq il-fatt bħala konsegwenza fil-politika ta' austerità illi kella impatt fl-Europa kollha, ma partikolarment fil-Greċja nittama illi millum l-qoddim se jkonna rispett ħafna iktar importanti ta' drittijiet tal-bnidem fil-Istat tal-Unjoni Ewropea mank fid-dinja kollha. Grazzi ħafna. Anna Sasur Petre Florin Rumen. Grazie. Hawnhekk tkellimna fuq l-unugwaljanza drittijiet tal-bniedem fl-ambjent kommerċali u drittijiet tal-bniedem fil-fatt eh, ifissru drittijiet tal-xogħol. Però mhuwiex akkurat da mhuwiex ħaġa preċiża għax dawn jinkludi anki id-drittijiet tal-bniedem jinkludu anki dawk li m'għandhomx aċċess suq tax-xogħol imħabba f'kondizzjonijiet eh, mhux ġusti u hemm eżempi kemm mill-Unjoni Ewropea kif ukoll barra. Il-komunità Roma aħna hemm ħafna drabi jkun hemm avviżi li għajdu aħna għandna bżonn in-nies eh, però mm, neskludu eh, l-applikazzjoni tal-persuni Roma. L-Europa tagħmel xi ħaġa biex tiġilet kontra prassi bħal di Iva, l-istati membri jamlu xaħġa biex jġildu kontra dan il-prassi bej weħdu ieħor. Il-kumpaniji principali jamlu xaħġa biex jġildu dawn il-prassi. Xieħut minnom Iva, imma fl-opinjoni tiegħi il-maġġoranza le. Allura, l-sfidi prinċipali tal-istituzzjonijiet Ewropej, l istati membri u l-kumpaniji kbar għandhom jaħdmu fl-imkien mux bis għal rispetta drittijiet tal-bnidem, imma anke għal promozzjoni tal-gruppi esklużi. Issa sur Petre Florin. Umbatwara wara sur Nordoris. Għaznus mux etna rasow il pronunċatijaw il-kidba il, il tijaw, mid-Danimarka, Iva, grazzi. Kważi, kważi tajjeb rajtu ismi. Grazzi ħafna l net għal-panel. E, kienu diskussjoni interessanti ħafna. Jiena segwejt il-ħidma fi Franza, dak li nsemmejt sur potje, u jisa qed nipprova l-istess ħaġa fil-Parlament Danis. e, ġlida, e, u nittama li se naslu għal konklużjoni. Kienet ispirazzjoni kbira u importanti li niskambjaw inħarsu li xulxin għal prassi tajba hija per li najdu għara xamlu fi Franza u f'pajjiżi oħrajn. U għanna bżon, naħseb li wasal moment li aħna għanna bżon ta' verament strumenti iktar vinkolanti legalmenti u inqas paroli, inqas guidelines. Kellna guidelines, però għanna negozji ħafna drabi li huma ekbar minn ċerti pajjiżi żgħar. U f'dan il-każ għandna problemi kbar. U dana u għal-każ tal-grupp ta' ħidma fil-strumenti vinkolanti fil-kummerċu drittijiet tal-bniedem. U importanti li aħna fil-Parlamenti Nazzjonali Eh, ninsistu, naf li kien emozjoni li ġita approvata fil-Parlament Ewropew, però meta nħarsu mbagħad li l-implementazzjoni fl-Stati membri qed naraw li dana huwa ftit wis. Aħna għamilna eh, azzjoni biex biex ninsistu mal-gvern tagħna, però kien diffiċli anki li jiġu preżenti fil-laqa tal-grupp ta' ħidma. U allura issa e, irridu nimpenjaw ruħna u nikkonċentraw nuħna fuq il-kreazzjoni ta' strumenti vinkolanti legalment. Għax wasal il-moment li nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Issa Eleni Stamajaki mill-Parlament Grik. Grazzi, President, Signori. F'Diċembru tal-2000, f'Nizza, fi Franza, id-drittijiet ta' drittijiet, il-karta ta' dritt dal ġi firmat. Għabbażi ta' ħadin, id-drittijiet tal-ħaddima huma protetti bħad drittijiet tal-bnidem fil-qafas tal-Unjoni Ewropea mod speċifikar. Mod speċifiku e skont id-dispożizzjoni tal-karta dritt tal-xogħol iġi protett, il-xogħol obbligat huwa projbit, id-dritt għal ħidma għax-xogħol huwa eh, assigurat għal assikurazzjoni eh, għal xogħol fost it-tfal u l-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u privata hija iżgurata u anki hemm eh, menzjoni speċifika tal-maternità u ma jistax ikun hemm naqas diskriminazzjoni skont il-ġeneri. U anki id-dritt tal-persuna għal liv parentali wara il-twelit jew l-adozzjoni ta' tifel barra minnek liv għall-edukazzjoni ta' tfal tista' tittieħed minnaħ tal-missier u mhux biss jiġifieri n-nisa għandhom jieħdu kura ta' tfal. U reċentement bliġiet ġodda il-Ministru ta' Sikurtà Soċjali fil-Greċja ifissa e, e mm, li mm, ta' maternità u ta' e, ta', ta twelit u anki ta' kura ta' tfal. U sfortunatament dawn id-dispożizzjonijiet e, mumiex mumiex validi anki għal familji li għandhom l-istess sess, tal-istess sess u anki dawk il-familji li għandhom ftejn biex jiexu fl-imkien miex valida din il-liġi għal-jom. Għanna l-daqstant kondizjoniet nazjonali differenti u liġijiet li jistabilixu drittijiet tal-ħaddima minkejja dan kollu, hemm ħafna ksur ta' dawn id-drittijiet. Mod speċifiku jiena nixtieq insemmi. Illi ħafna ħaddima bħil li mandomx ħiliet oljien edin jaħdmu livelli oljien ta' pressjoni u mandomx sikurezza fuq il-pozizjoni tagħhom u l-possibilità li jerġgħu jaħdmu jekk jiġu imkeċija mill posta xogħol. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq persuni li jaħdmu f'kumpanniji illi illi illi illi ġew impjegati nafu il-kas ta' Konstantina Kuneva li ġiet attakkata meta kienet qed waqt ix-xogħol tagħha kienet membru tal-Trade Union fl-Assoċjazzjoni tal-Naddaf tal-persuni li natfu. Tal-cleaners. U kien hemm kontratti speċifiċi u aħna provajna nwaqfu dan il-reġim ta' subappalt subappalti u dana u kol ġi stabilit mill-Orti Ewropea tal-Ġustizja u il-ftejim eh, kollettiv u il-miżuri kollha għandhom jiġu implementati biex jipproteġi drittijiet tal-ħaddiema. Issa f'dan il-kontest li meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-intraprizi, irridu nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema ta' gruppi vulnerabli ta' nisa, tal-persuni b'disabilitajiet, ta' ħaddima LGBT u l-persuni li għandhom iktar minn 50 sena dritti tal-migranti u rifugjati għal xogħol u anki l-protezzjoni ta' persuni u ta' ħaddima fil-posta xogħol u barra mill-posta xogħol. Grazzi. U fl-aħħar, il sinjura Rosa Aldea minn Spanja. Ġurnata tajba, grazzi ħafna tal ta' tuni din l-opportunità li nista' nipparteċipa f'din il-dan il-Kumitat. Xtaqt insemmi li ir-raba laqa tal-grupp ta' ħidma intergovernamentali li saret palma tafu minn 15 sa 17 ta' Ottubru diġa nafu li l-Unjoni Ewropea tipparteċipa b'mod attiv ħafna u kostruttiv ħafna f'numru ta' sessjonijiet ta' din il-grupp ta' ħidma u Spanja hemmhekk ukoll interveniet eh, biex tagħti leħen lil vittmi eh, tenfasizza x-xogħol importanti u fundamentali li għandhom il dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem, il-mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti, l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem, biex kunu jistaw jiksbu li l-ħna tal-vittmi tal-ksur ta' drittijiet tal niedem ikunu nistaw nisimawom u naqsmu kol xi elementi tal-pjanta azzjoni nazzjonali ta' intraprizi ta' u eh, għal dak li war r-ruol ta' difiża u kif ukoll il mekkaniżmi ta' rimedju għal vittmi. Grazzi ħafna. Eh, thank you very much. Grazie. Għaw xaħat iħor li jishti jitkellem fisem l-NGOs. Għanna zewċ persuni, Signora Adriana Espinoza, illi għab fizzjal tal-Pulizija għal-Koalizjoni Ewropea għal-Ġustizja tal-Kompaniji. Grazzi, President. Jena naħseb li aħna kollha Blu illi waħda mill-sfidi li għanna l-lum hija li nizguraw id-drittijiet tal-drittijiet tal-bnidem fil- fil-xol. Jena nishtiq najt li hawnhekk għandna opportunità unika biex nindrizzaw din is-sfida. Il il il-kelma ta' surpetie Eh, fil-fat kienet li u l liġi fuq level globali li imponiet fuq il-kumpaniji gbar rispetta dritti tal-bnidem fl-operazzjoni tagħhom. Però rridu nammettu anki illi Franza ma diċ waħeda illum hemm iktar pajjiżi fl-Ewropa qegħdin jibdew jiddiskutu din it-tip ta' leġislazzjoni li illi tobbliga il-kumpaniji illi jindividwaw anki drittijiet tal-bniedem fil-ħaddima tagħhom bekk għandu jkun hemm eh, rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena xta nsemmi tliet eżemijiet fi Svizzera għandna proċess leġislativ fuq ir-responsabilità tal-kumpanija li qed tiġbod ħafna appoġġ, u mbagħad hemm l-Olanda u l-Awstrija li qed jiddiskutu leġislazzjoni fuq xogħol fost it-tfal. it tfal u anki l-gvern ġermanis impenja ruħu biex jħares leġizlazzjoni biex, biex jinforzaw dawn id-drittijiet fil-kumpaniji. mela bla dubju dawn il-pajizi edin jirrispondu għal talba soċjali dejjem importanti, illum organizzazzjoni soċjali ċivili u anki kumpanija edin jitolbu li kunem regoli vinkolanti li jitolbu rispetta drittijiet tal-bnidem. Etnaraw ħafna kampanji fil-Finlandja u postijiet oħra da tip ta' leġislazzjoni tiġbor ħafna appoċ għaliex minnaħa waħda għanda fokus preventiv waqt li minnaħa l-oħra tista anki iżid l-aċess għal ġustizja tal vitmi ta' abus. Dan huwa strumenti li ħafna nies qegħdin jużaw dejjem iktar. Allora fil-qosor hemm bidla li qed isseħħ issa f'ħafna pajjiżi eh, Ewropej, soċjetà ċivili u anki kumpaniju fl-istati membri l-oħrajn fl-Ewropa. U l-Unjoni Ewropea m'għandix tibqa' lura għandha tingħaqad f'dan il-moviment biex ikun hemm ekonomija aktar sostenibbli u aktar ġusta biex jadottaw dawn id-drittijiet vinkolanti ta' rispett tad drittijiet tal-bniedem. u issa għandna lill-Sinjura Depi Stothard, koordinatur alternativ tal-ASEAN ta' network ASEAN. Grazzi, President. Jiena rappresenta wkoll PDH. Jiena naħdem fil-post ma' komunitajiet fl-Azja. U aħna nsibu li il-valuri ta' drittijiet tal-bnidem u anke fl-attivitajiet kommerċali qed qed isir waħda mill-ikbar ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna napprezzaw il-fokus tagħkom anki f'Myanmar fejn għandna sitwazzjoni ta' ġenoċidju ta' Rohingya qed naraw il-dimensjoni il eh, kommerċali f'din il-kriżi. U importanti li l-Unjoni Ewropea fil-fatt m'għandix pjantazzjoni reġjonali fuq dan u fil fat il- presidenza Austriaka għat mandiġ laqas pjanta nazjonali u laqas il Rumania li set kolla l-presidenza sena diħla. Forsi irridu naqbżu eh, il-guidelines volontari u jidħlu u nadottaw modelli bħal liġi ta' dritti tal-bnidem fuq due diligence ta' dritti tal-bnidem li implementat Franza u insegwu l-Ekwador fuq il-ħidma li saret fil-grupp intergovernamentali eh, fuq livell tal-ġrus ma'uda fuq trattat vinkolanti biex il-kommerċi jirrispettaw dawn l-obligi u u jgħidu li dawn jirnexxilhom jiproteġu drittijiet ta' dawn il-persuni Xtaqt najtu kol illi sfortunatament jiena kont f'Ġenevra fil-sessjonijiet eh, paj dizappuntata ħafna nara illi il-rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea kienet ħadmet kontra dan il-xogħol fuq trattat vinkolanti u dana ma kienx koerenti assolutament mal-valuri tal-Ewropa u mal l-istat tal-valuri u tal-xewqa tal-Parlament Ewropew. Aħna napprezzaw il-ħidma li saret f'ħafna istituzzjonijiet Ewropej biex ikunem implementazzjoni koerenti tal-obbligi tal-drittijiet tal bidem u dawn inkludu anki fil-kuntest tal-attivitajiet eh, kommerċali, però mm, meta mm, eh, niġu għal ftejim komerċali, eh, eh, aħna maħniex fi Brussel, edin fil-Wild West. Għaliex najdu da, għax fl-2016 il-Ombudsman sabet il komissjoni kienet ħatja ta' amministrazzjoni ħazina tal-li mamliċ eh, evalwazzjoni xirqa ta' ċerti ftejmiet. Sentejn wara il-ftejim ta' protet azzjoni ta' investiment mal-Vietnam ma tatix protezzjoni suffiċenti ta' dritti tal-bnidem minkej l-fatt illi fil-sena u nofs eh, passat l-autoritajiet għamlu eh, abuż ta' drittijiet tal-bnidem f'dak il-pajis. Jekk irridu naraw koerenza ta' politika u fid-drittijiet tal bniedem għandu jkonna viżjoni ġenerali tal-proċess u tal-kontenut tad-dritt tal-ftejmiet tal-kummerċieles u ta' protezzjoni u nixtieq nagħla billi nagħmel kritika qawwija taj għal tal-ISDS tal-mekanizmu ta' tilwim ta' kommerċali. Et naraw li da' jiġi abużat biex jiproteġu, jippermettu li kampaniji jevitaw li jaqdu id-dritti l-obligi tagħhom eh, anki li proteġu komunitajiet u ma nistawx nippermettu li dan ikomplu meta naraw illi hemm kumpaniji li għajdu eh, għandu jkollhom id-dritt li ma jħallsux għal ksur ta eh, dritti tal-bniedem irridu niftakru li meta ġiet l-abolita l-iskjavitu fl-Ewropa il-kummerċanti tal-iskjavi eh, ġew motija kompensazzjoni. Aħna ma nistawx nippermettu li jiġru dawn skandali bħal dawn fl ewropa u fil-kumplament għad-dinja. Eh, dear colleagues, we have one. Grazzi. Kollegi, fadlinna eh, membru parlamentari iħor li jixtieq jitkellem. Alberto Airola, membru tal-Parlament Taljan. Sì, buongiorno, grazie. Lodo tajba Iva, grazzi. Jina wkoll il-Viċi President tal-Kumitat ta' Drittijiet tal bnidem li għadha kif ġiet imwaqfa. Jina naqbel ma dak li qed isir bħalissa fi Franza fuq Eh, dawn il-kumpaniji transnazzjonali, l-intraprizi multinazzjonali li ma jirrispettawx il-tekst tal-ġittijiet tal-bniedem, tal-dikarazzjoni tal-ġittijiet tal-bniedem u kif jistaw jiġu kastigati. U anka dak li għal kollega Portugiż u anka Danis li b'xi mod jew ieħor rridu nibdew nadu mill-orientament eh, u l-istrumenti vinkolanti għalek għanna bżon dawn l-istrumenti vinkolanti naqblu maħħom. Il-problema ħafna drabi li nara jena hija li flazzjonijiet multinazzjonali u pajizi eh, li nsibu per esempio fil-kontinent Afrikan, ħafna drabi ikun hemm diskriminazzjoni anka gravi ħafna ksur ta' drittijiet ekonomiċi u mbagħad konsekwentement tan-bniedem per eżempju ċertu mini, per eżempju eh, l-estrazzjoni, il-mod in-nies li jaħdmu fihom. Jew inkella l-istati li mbagħad jikkummerċaw u li jixtru dawn il-prodotti ħafna darba, ħafna drabi id wiċċhom ma jarawx ir-realtà ta' qoddimhom. Għalhekk mhux biss huwa importanti li nolqtu il-multinazzjonali li għandhom idejhom ċappas u li ma jirrispettawx ir-rispett ta' drittijiet ta' minn min jaħdem imma anka li jagħmlu xogħol mal-ġrus maquda. Ġvirdan dan huwa post fejem l-istess presidenti li jippermettu li fil-pajjiż tagħhom jisiru ċertu tipi ta' situazzjonijiet eh, ta' xogħol u anka pratikament ta' skjavitu. Irrit ikun hemm xi forma ta' involviment għaliex jekk le nkunu qegħdin noltu biss il-multinazzjonali. Huwa minnu li multinazzjonali forsi mhux ħat tagħmel eh, ftehim ta' negozju f'ċertu kuntesti imma huwa vera wkoll li ma tantx għandna passi eh, f'ġus maquda għal dawk li huma l-ksur eh, serju ħafna. Għalhekk huwa importanti ħafna li naħdmu anka fuq dan l-aspett. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Issa. Nixtieq ngħid ukoll għanna il-membri il-ġodda biex nidu l-om tal-Unjoni Ewropea, ġifiri il-pajizi tal-Europa ċentrali u tal-Ilvant. Eh, sfida kbira fir-relazzjoni tagħhom bejn l-drittijiet tal-bniedem u l-investimenti eh, meta nitkellmu fuq kumpaniji multinazzjonali. Anke meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni ta' dawn il-pajjiżi. Hemm ħafna tensjonijiet u inġustizzji wkoll allura naraw li din hija problema fl-Unjoni Ewropea stess, mhux biss fil-pajjiżi terzi madwar id-dinja. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma għal minuta u nofs lil dawk illi kontribuxew fil-panel. Fl-istess ordni illi tkellmu aktar kmini nibdew mis-Sinjura Sahan. Grazzi ħafna għal dawn il-kommenti tant interessanti. Nixtieq eh, nkompli mal- mal-kapitalizmu madwar id-dinja li ġiet espressa mill-rappresentant tal-Portugal. Iva, fil-fatt qed naraw eh, trasformazzjoni tal-mudell tal-katina ta' provvista. U nixtieq ringrazzja wkoll ir-rappreżentant Grek eh, għal fatt li tkellem fuq in-nies li jaħdmu mhux biss ehm, qed nitkellmu fuq dawk li qegħdin jippruvaw jaslu għall-aċċess tas-suq u jista' jkollhom anki Eh, kontratti ta', ta impjeg. Qed nitkellmu fuq persuni ta' ħafna tipi li qegħdin qegħdin jaħdmu. Issa, ħad gost kol nisma numru ħafna smajna ħafna membri parlamentari li huma aspirati mill-liġi li hemm fi Franza. Naħseb illi turi li anke il-kumpaniji franċiżi qed ikomplu jagħmlu profit, nittama li jaqsmu dan il-profit anke mal-impjegati tagħhom u din ma tispiċċax mal-ekonomija franċiża biss. Tajjeb ngħidu li nitolbu li l kumpaniji li jieħdu miżuri preventattivi m'għandix tkun talba radikali. Il-kol kemm aħna għandna nitolbu li inneħħol l-vantaġġ kompetittiv minħabba li ċertu kumpaniji mhumiex qed jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u dawk li qegħdin qegħdin jiksru d-drittijiet tal-bniedem għandhom jitpoġġew fi żvantaġġ kompetittiv u għalhekk ikollna sitwazzjoni ekwa wkoll. Xtaqt eh, nikkonkludi billi nkompli ma dak li qalet Vicky, eh, aħna nixtiequ nisimgħu il-vuċijiet kollha tagħkom anke fil- uh, diskussjonijiet ta' trattat ta' ġus Uda, nasab li kienem ħafna punti eh, interessanti smajna u nittamaw nkomplu nisimaw minnantkom u kol. Grazzi. Grazzi ħafna, l-enfasi ta' ħafna mill-interventi kellu x'jaqsam mal-bżonn li jkun hemm ftehim aktar vinkolanti aħna nistgħu nifmu minnaħat tal-settur privatu mill-esperjenza tagħna li dinja xi ħaġa li tista' tkun utli għal l-intrapriżi b'mod ġenerali eh, biex nagħmlu dak li huwa il-red lines tal-tfassil. Eh, imma koll hemm problema tal-gvernanza globali fejn mhux ċar eżattament li ma pajjiż għandu biżejjed seta biex ikollu dan ix-xenarju ta' obbligarjetà. Fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb li qegħdin nirrepetu dak li dak li l-prinċipji fundamentali provaw jibnu, ġifieri minimu għal dawk li huma l-standards u għalek il-drittijiet eh, tal-bniedem għadhom dejjem aktar rilevanti ngħid ukoll koll li bit-trattat jew mhux trattat hemm l-intrapriżi Franċiżi li huma importanti imma wkoll dik Spanjola, Ġermaniża biex ikonna intelligence għal-ġejjini kien aktar ċara fil-ġejjini minn fil-passat minħabba ir-responsabilità li tista' twassalna naħsbu fil-passat u biex inkunu effettivi dawn id-drittijiet tal-niedem Hemm bżonn li nkomplu nirrekonoxxu l-prassi tajbin dawk tal-parlamenti Eh, u jiena nħoss li hemm intraprizi li huma bbażati fuq il-passat kumpless tagħhom li bidlu l-operat tagħhom eh, ta' ħafna minn dawn il-prassi u jiena naħseb li hemm bżonn li ntejbu l-kwalità tal-modelli tal-impatt. Mhux biss dawk negattivi manka pożittivi u hemm il-drittijiet tal miedem għal dak li huma l-sostenibilità l-SDGs mod partikolari u biex nagħlaq il-ħolqien ta' xenarji ta' trasferiment. Nistaw kunu tajbin, irridu naraw ukoll fil-kuntesti l-oħra biex nmexxu l-qoddim, grazzi. Yes, the next is member of the French Parliament. Issa l-membru tal-Parlament Franċiż, is-Sinjura is-Sur Dominique Potier. Iva, grazzi għal dan id-dibattu tant interessanti. Xi ħaġa li aħna għandna Eh, nimplementaw biex nkunu ċerti li eh, dan kollu jkun vinkolanti f'kull stat membru u anki eh, fil-pajjiżi tal-ġus maquda għaliex naħseb li r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem twassal għal paċi. U aħna konvinti illi il-kol kemm aħna ħan ikkontribwixxu għal kompetittività fl-Ewropa anki fil-futur għaliex hekk nistgħu nirbħu ma nistawx nirbħu jekk ma nikkonsidrawx id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, irridu nkunu ċerti li nadottaw il-prinċipi hekk kif ġew adottati fi Franza. Jiġifieri jiena konvint fuq dan, m'hemmx dubi jew jew miżuri parzjali, anke meta qed nitkellmu fuq prinċipji globali li għandhom jiġu adottati. Il-negozji Franċiżi sejrin tajjeb, u anki sistemi ta' sorveljanza Din hija dinamika ġdida importanti li, li nemnu fija u tiġi implementata. U dan huma din hija dinamika tal-ġejjieni. Anki tkellimna fuq il-proibizzjoni tal-iskevitu eh, fit-seklu 18 eh, u anki meta nitkellmu fuq sigurtà fix-xogħol, rivelazzjoni ġdida li wasla tal-prosperità u waslet anki għal qabża teknoloġika. Dawn huma fattur importanti nemmen illi għandna nieħdu dawn ir-riski eh, eh, u nimxu lejn il-ħolma tagħna illi jkollna mudell ta' negozju Ewropew illi l-etika ma ma żommx in-negozju lura imma anzi tigverna il- eh, il-xewqa tagħhom bħala seta' Ewropea biex naslu għal perspettiva ħjar umana madwar id-dinja. Grazzi. Issa naddu għal Sur Senator eh, Manuel Altava, grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel ħaġa nixtieq insemmi l-ewwel kwistjoni li semma l-kollega mir-Rumanija. ċertu kumpaniji ma jħallux lil persuni eh, rom li jaħdmu magħhom Aħna pala Kostituzzjoni nemnu illi il-popolazzjoni eh, Rom u anki dawk li jiġu mir rumanija fi Spanja importanti li kollhom istess drittijiet ta' xogħol bħalma jista' jkollu kwalunkwe impjegat ieħor eh, anke fil-drittijiet ta' sigurta soċjali. Jiena nixtieq ngħid ukoll lill-kollegi kollha illi hemm ħafna modi ta' kif nistgħu insolvu din il-problema Naħseb illi għanna npoġġu l-persuni eh, fuq qoddim. Spanja eh, hija eżempju wieħed għaliex l-affarijiet imbdew minn konsens, jiġifieri hemm rieda vera sabiex nilħqu il-mira tagħna. Għatkellimna ma' trade unions, ma' l-assoċjazzjonijiet ta' negozju, dawk il-leġislaturi, il-qasam akademiku u anki l-partit interessati kollha li semmejt iktar kmini. Aħna rridu niżguraw illi b'xi mod jew ieħor aħna nkunu nistgħu nilħqu u nimxu ma' trattat bl-iktar mod wisa possibbli. U allura rridu nħarsu lejn il-katina ta' xogħol ukoll. Anki soċjetà Spanjola, talbet responsabilta mill-kumpaniji tagħha u fl-istrateġiji tagħha. Aħna qed naraw li drittijiet tal-bniedem qed jiġu implementati iktar minn qatt qabel. Naraw anki l-SMEs qegħdin eh, qed jinkludu dan il-pjan nazzjonali ta' azzjoni. Dak kollox, dak kull ma xtaqt ngħidha issa ma tantx fadalħin. Grazzi. Fl-aħħar mhux tinqas is-Sinjura Albornoz. Grazzi ħafna. Palma tafu l-Ekwador għanda responsabilta tan negozjati tal-konvenju vinkolanti. Nixtieq ringrazzja ħafna lill-Parlament Ewropew tal-istidnuna. Intom bħala il rappreżentanti tal-leġislaturi il rappreżentanti tal-ċittadini nitlobkom li titolbu li gvernijiet tagħkom parteċipazzjoni aktar attiva tal-Unjoni Ewropea fil-proċess tan negozjati tal-ġnus maquda ta' dan l-istrument vinkolanti qed nagħmel dan għal xin konvinta li l-Unjoni Ewropea il-Stati membri ħajkollhom esperjenzi u leġislazzjoni li jistgħu jikkontribwixxu ħafna sabiex inkunu nistgħu niżviluppaw eh, il-drittijiet internazzjonali għalhekk nixtieq nagħmlilkom din l-istedina li tipparteċipaw b'mod attiv u aħna nixtiequ nippromovu kunsens għal għaliex huwa fundamentali sabiex il-regoli jitlu fis-seħ u jiġu applikati. Din hija biċċa xogħol importanti ħafna għalhekk stedina sabiex l-Unjoni Ewropea tipparteċipa b'mod aktar attiv fil-proċess ta' negozjati ta' dan l-istrument importanti u internazzjonali. Grazzi ħafna. <coughs> Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet kollha mill l-MEPs u l-membri parlamentari oħra naħseb li kien hemm kontribuzzjoni tajba ħafna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dikirazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem mill-ġus uda. Nirringrazzjakom. Iniziamo questo terzo passo. Nibdew din il-sessjoni li ti riguarda svilupp sostenibli drittijiet tal-bnedem. Għanna pjaċir li konna fostna illum Ai Weiwei illi stidinni biex jitkellem fuq l-izvilupp sostenibli drittijiet tal-bnedem. Rajna matul il-ġurnata E, e, deputati u esperti jitkellmu fuq id-drittijiet tal-bnidem. E, importanti huma anki il-libertà ta' espressjoni u rwol tal-kultura u għalija u privileġġ kbir li nati il-mikrofonu għal mistiden da' sekk importanti. Tafu li huwa artista ċinis li jagħmel skultura, installazzjonijiet, fotografija, ċinema u kritika soċjali. Huwa kontribwixxa ħafna bil-xogħlijiet tiegħu għad-dibattitu pubbliku fuq id-drittijiet tal-bniedem u fuq id-demokrazija. Mela nirringrazzja tal-li aċċetta jieħu sem fid-dialogu tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem u nħalli lilu il-mikrofonu. Grazzi. 谢谢。呃，尊敬的女士们、先生们。Grazie. Fil-qalba ta' drittijiet tal-bniedem hemm il-mistoqsija ta' xi tfisser li tkun uman, li tkun uman għandek implikazzjonijiet speċifiċi, li tkun koxjenti u, u anki kollokazzjonijiet li jimxu mad-dinjità tal-bniedem. Dan huwa kunċett ta' umanità tifsira speċjali. il kunċenza u l-azzjonijiet umani huma parti mill-azzjonijiet fl-individwu eh, fil-ħsib u fil-lingwa u fis-soċjetà. U eh, mid id-dritt tal-edukazzjoni, l-assoċjazzjoni ħilsa u l-espressjoni ħilsa sabiex l-azzjonijiet joħolqu kondizzjonijiet illi jipproteġu il-fatt li wieħed jista' jesprimi l-nifsu. Jekk aħna ninsew l-isforzi li, nimxu ma' dinjita tal-bniedem eh, nkunu qed ninsew xi tfisser li nkunu umani. U meta ninsew l-impenn l-ideja ta' dritti tal-bniedem nkunu qegħdin abbandunaw il-prinċipji morali tagħna. U allura hekk ikollna korruzzjoni, tiranija u anki eh, ħafna kriżijiet umanitarji għaddew aktar minn żewġ sekli minn kunċett ta' drittijiet tal-bniedem meta ġi proposta l-ewwel darba. Minn dak iż-żmien l-umanità għaddiet minn ħafna stadji ta' żvilupp storiku u d-dinja rat bidliet kbar. Fl-Ewropa kienet stati autokratiċi kolonisti li imbidlet soċjetà demokratika b'orjentament kapitalist billi konna qafas demokratiku Eh, u mekkanizmu li jipproteġi li drittijiet individwali taħt dan l-ordni globalizzat ġdid, soċjetajiet oħra għaddew minn eh, bidliet strutturali u l-kunċittijiet ta' drittijiet tal-bniedem qed jaffaċċja ħafna sfidi kbar. Dawn il-sfidi mhux biss ġejjin mit-talbiet tal-pajjiżi fil-stadji differenti ta' żvilupp u sitwazzjonijiet ekonomiċi differenti u eh, interessi ekonomiċi imma anki eh, dana minħabba il-kunċet diverġenti ta' drittijiet tal-bniedem ehm, u ħarsu id-dinjità l-moralità u responsabilità b'mod differenti u hemm interpretazzjonijiet u applikazzjonijiet differenti tal-prinċipji eh, tal-drittijiet tal-bniedem fil-realtajiet tal-lum aħna qegħdin nitilfu il-drittijiet eh, u valuri fundamentali għad-drittijiet tal bniedem u l-umanità u Allura irrit ikollna responsabilta u eh, responsabilità soċjali illi aħna napprotettaw id-drittijiet tagħna. L-istorja turina illi it-tnaqqis tal-valuri tal morali dejjem ikunu marbutin mar-realtajiet eh, ta' ta' ta' soffriment. U kriżi globali ta' refuġjati qiegħda tmur għall-ar kuljum hemm 70 miljun refuġjat illi kellhom ġew sforzati jitilqhom mid-dar tagħhom minħabba l-gwerra u l-faqar. U l-ambjent tagħna qed jiġi degradat u l-bilanċ ekoloġiku tagħna qiegħed ikun iktar fraġli Kien hemm anke konflitti lokali u eh, kriżijiet politiċi qed iwassal għal instabilitajiet il qegħdin eh, jikbru u naraw reġims anki autokratiċi illi qed jiġu imposti fil-waqt li l-gvernijiet demokratiċi qegħdin jonsu. En naraw ukoll żieda taħt l-ordni kapitalista illi qed wassal għal diskrepanza ikbar bejn il-foqra u il- is-sinjuri u għalhekk hemm hemm dinja illi hija aktar separata u hemm iktar konflitt. Ħafna pajjiżi u reġjuni madwar id-dinja l-individwi m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni, għall-informazzjoni u għall-komunikazzjoni b'mod ħieles u allura ma jistgħux iżertaw l-immaġinazzjoni u kreatività tagħhom biex jilħu l ideali individwali u soċjali tagħhom u m'għandhomx libertà ta' ta' twemmin jew ta' assoċjazzjoni u għalhekk dan iwassal għall-awtokrazija u eh, għalek f'ħafna postijiet avukati illi intafaw fil-ħabs u ġurnalisti illi eh, sparixew u anki nqatlu fil-waqt li ċensura eh, qed tiżdied. Naraw ukoll organizzazzjonijiet reliġjużi u NGOs nżammew sikta. Naraw illi hemm ħafna ġims ta' korruzzjoni li waslu għal bejħ ta' armi u id-dittaturja, dittaturi jihdu gost bla poċ tal-nazzjonijiet kapitalisti. Hemm diviżjonijiet reliġjużi, eh, kontradizzjonijiet etniċi, tilwim reġjonali, dan kollha huma parti minn din il-loba primittiva. Il-loġika hija sempliċi li innaqsu il-libertajiet individwali u nżidu l-kontrolli imposti mill-gvernijiet u dawk sinjuri. U fl-aħħar mill-aħħar l-individwi ma jkollhomx dritt għal-ħajja, għal-libertà tal-espressjoni u ma jkunux jistaw jipproteġu l-ambjent u l-iżvilupp tagħhom. Il-kunċett ta' drittijiet tal-bniedem irid jerġa' jiġi revedut. U diskussjonijiet fuq drittijiet tal-bniedem eh, eh, tiġi tiffokata fuq relazzjoni ta' dimensjoni waħda bejn id-drittijiet statali u dawk individwali. Imma fil-verità aħna qed għandna involviment ta' relazzjonijiet multidimensjonali. Irridu nħarsu lejn id-drittijiet tal-bniedem u anki nħarsu lejn il-gruppi ta' interess politiku, ħadd mlebda ġenda minn tagħhom mi waħeda. Allura il-kondizzjonijiet tal-eżistenza umana eh, huma aktar interdependenti fuq livell globali. Id-dritt għal tfal illi jikbru u jiġu edukati, dritt tan nisa li jirċivu protezzjoni, id-dritt ta' konservazzjoni tan natura, id-dritt tal-sopravivenza ta' animali oħrajn u ma kolla parti mill-ħajja mil, mil tagħna umana Dan kollha huma elementi eh, importanti li qed iżhom jimxu mal-konċett ta' drittijiet tal-bniedem. E' kif tiżid ix-xjenza u teknoloġija l-istati awtoritarji din jinvadew il-privatezza u jnaqsu il-libertà personali fisem li niġildu terrorizmu u nżommu stabilità, qed naraw li hemm manipolazzjoni psikoloġika fuq kull livell dinja xi ħaġa illi aħna irridu niġildu. Bil-kontrolli tal-internet u anki bil-rekonoxximent tal witch u teknoloġija tagħha, il-stati kun jistaw eh, jaraw xed jaħsbu u anki jaraw l-azzjonijiet tan-nies. U hekk joħolqu eh, teddit u jeleminaw drittijiet politiċi ta' gruppi li qed ifittxu l-libertà kontrolli simili oħra anki fuq il-libertà tal-espressjoni u din qed issir madwar id-dinja. Taħt dawn il kondizjonijiet ġodda soċjali eh, ma, ma ntlaħaqx konsens fuq id-dritt fuq id-dritt tal-bniedem u għalhekk l-idejat huma eh, mhumiex aġġornati mal-ħajja tal-lum. Illum l-Ewropa, l-Istati Uniti, ir-Russja, iċ-Ċina u anki gvernijiet oħra ja, jimmanifatturaw għandhom u jbijaw l-armi. Jekk aħna ma niġildux dawn il-prassi perikolużi, ħaj jista' jkun hemm iktar konflitti eh, barmamenti. Allura, jekk ma niġildux dan kollu drittijiet tal-bnidem ħatkun biss eh, klim fil-vojt. Jekk aħna ma nwaqfux il-żida il il tal-kapitalizmu u l-penetrazzjoni pervasiva tal-seta kapitalista ma nkunux qed niġildu l-istint naturali tal-bniedem u għal darboħra il-diskussjoni fuq drittijiet tal-bniedem tkun biss klem fil-vojt u Ek ħankun qed inħallsu prezz qares għal nuqqasijiet tagħna. Id-dritt tal-bniedem huma valuri maqsuma eh, mhumiex esklusivi għal xi individwi jew xi parti tad-dinja. Dawn jeżistu għal kull persuna għaliex meta meta jkun hemm abbuż fuq kwalunkwe individwu f'kwalunkwe soċjetà kulħadd dinjità ta' kulħadd qiegħda qiegħda titnaqqas jekk ikun drittijiet tal-bniedem f'reġjun hekk l-umanità tkun tista eh, timxi għall aħjar Il-prinċipju huwa wieħed ta' drittijiet tal-bniedem huwa wieħed sempliċi. Imma aħna qed inkunu egoisti wis biex naslu għal konsens jew forsi maħniex onesti jew inkella forsi ma nħobbux il-ħajja biżejjed, aħna nasbu illi nkunu nistaw ninjoraw il prinċipju bħal ġustizzja u, u, eh, u, u naħsbu illi il, din id-dinja kajotika hija aċċettibbli. Allura irridu niġildu l-fatti li aħna nwaqfu il-ħolm tagħna. Aħna għana nipromovu l-valuri li kollha nistgħu nidentifikaw magħhom, għana nirrikonoxxu il-verità, nifmu x-xjenza, napprezzaw lil xurxin, nirrispettaw il-ħajja u anke jkollna fiduċja fis-soċjetà. Dawn kollha huma bżonni u huma bżonn jużi għal biex neliminaw l-ostakli biex nimxu ma' definizzjoni tal-ħajja biex nifmu illi il-bnedmin u eh, animali oħrajn u jaqsmu l-ħajja fl-imkien u hemm interdependenza mal-ambjent u bejn l-ambjent u il-bnedmin. Importanti li nrekonoxxu l-valur tal-ħajja dan huwa l-bażi tal-valuri tal-bnidem tagħna u l-isforzi kollha umani tagħna. Grazzi. Grazie, Xixi. L-intervento che ha fatto. Adesso... Nirringrazzjak. Issa nadir kelma lill-membri eh, tal-Parlament. Nadir kelma lill-Onorevoli Bengor me rumanija Hello, ladies and gentlemen. It's very nice to be here today. Grazie ħafna, sinjuri, u nħogos li għedawnek. Grazie tal-kontribuzzjoni tkolla l ismajna meta nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, naħseb importanti li nħarsu wkoll lejn id-drittijiet kulturali dawn huma punt importanti anka drittijiet tal-bniedem. Fl-Unjoni Ewropea hemm komunitajiet li jsibu diffikultà meta jipprovaw joħolqu politiki, anki meta nitkellmu fuq drittijiet lingwistiċi, eh, anki hemm komunità fir-Rumanija. Aħna dejjem nippruvaw eh, naġġornaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħna anke l-komunitajiet, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni u anki nippruvaw li anki tintuża il-lingwa materna, eh, iżda ma tintużax mill-minoranzi. Kollox huwa marbut fl-imkien u il-komunità tagħna tista' tgħin l-iżvilupp reġjonali u naslu għal żvilupp sostenibbli anki fl-Unjoni Ewropea. Allura minħabba l-approċċi differenti li għandna għal drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa u diskrepanzi li naraw fis-sitwazzjonijiet bejn il-komunitajiet, Nasbu li l-politika Ewropa Ewropea hija meħtieġa sabiex nafaċaw anki realtajiet ta' dawn il-komunitajiet. L-isfidi tal-ħajja tal-lum eh, nasbu l-standard tal-Ewropew huwa meħtieġ. Nasbu li l-Unjoni Ewropea għandha tikkonsidra wkoll dan l-standard Ewropew fil-futur għaliex aħna inħarsu l-diversità tal-minoranzi Ewropej u dawn għandhom jiġu rappreżentati fil-kontinent kollu kemmu. Grazzi sa l unrivoli Angela Guerra. Grazzi ħafna l-odwa tajba lil kulħadd. Nixtieq insellem mod partikolari lil Highway Way għall-interventi jew kif ukoll għax-xogħol li għamel l-Aġenda 2020 obbligat ħafna pajjiżi sabiex jimxu l qudiem fit-triq u fiex jiffaċċaw l-isfidi li semma illum. Iġbiri li l-prospettivi li dritti tal jistaw jistgħu jġibu, pereżempju fil-Portugal aħna qegħdin nimxu l qudiem f'dan il-qasam imma mbagħad hemm pajjiżi oħra li jiġu akkompanjati fuq livell ta' kooperazzjoni bilaterali. Immanka fuq eh, għal dawk li huma trattati internazzjonali. Speċjalment għal dak li għandu xaqsam is-saħħa u l-importanza tagħha, speċjalment għal dak li għandu xaqsam is-saħħa sesswali u riproduttiva. Dan il-kuntest reċentement jiena akkompanjaj delegazzjoni ta' pajjiżi Ewropej u Afrikani f'inizjattiva li ġiet promossa mill-Forum Parlamentari Ewropew fuq l-iżvilupp fakigali Kigali fil-Rwanda fil-fatt ir-realtajiet huma differenti ħafna fost il-pajjiżi u dejjem qegħdin jikbru dawn id-differenzi. Waħda mid-diffikultajiet prinċipali li ġiet imsemmija fil-qafas ta' dan il-programm ta' ġittijiet tal-bniedem il-liġi eh, dritt anzi assolut li wieħed jifforma familja meta jrid eh, għal dak li għandu x'aqsam mis saħħa eh, l-għajnuna primarja, kif ukoll li wieħed ikollu aċċess għat trattament ta' fertilità, Eh, li ħasbu ħafna ħafna pajjiżi eh, Ewropej, ġvi dak li vera semmew hija in-noqqas ta' finanzjament internazzjonali eh, minnaħa tal-Ministri tal-Finanzi minħabba diffikultajiet finanzjarji tal-pajjiż individwali qegħdin naraw dejjem. Aktar il-Ministri tas-Saħħa tal-pajjiżi differenti qed jaraw li jkun hemm otijiet ta' budget imma mbagħad ma jkunx hemm il-flus. Jina xtaqt inqajjem biex dan il-punt għad-diskussjoni. Iġri sakemm tħossu li l-garanzija ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem dubju dwarhom minħabba dawn il-problemi finanzjarji. U il-pajjiżi differenti li qed jiġu rappreżentati kif jiffaċċaw il-problema? il problema speċjalment għaliex l-aġenda tal-migrazzjoni timponi dan l-aspett, ġviri il-prospettiva tas saħħa u dritt tal-ikel. Għalhekk dawn il-programmi mhumiex ma mhux bil-forsi morru kontra programmi oħra ta' din il natura grazzi. Barbara, daj bon eżempju. Zewx minuti għandkom biex dawn l-intervent tagħkom. Barbara, għati l-eżempju tajjeb ikjoġbok. Grazzi ħafna l-istqarrija minna ħatijak u jena nishtiq u koll ringrazzjak ħafna li inti tuża l-arti u l-ħsieb politiku tiegħek sabiex eh, t-involvi ruħek fil-kritika u tipprova tejjeb il-politika tal-luq tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea li xina naħseb li aħna stati membri u l-organizzazzjoni fija nifissa fallejna bil-kbir biex nimplementaw id-dritt għal protezzjoni tal-rifuġati fil-frontieri tagħna bħalma nafu issa eh, il-frontiera Ewropea hija l iżjed waħda fatali fid-dinja għalhekk nixtieq nirringrazzjak. It-tieni inti semmejt il-kunċett tad drittijiet tal-bniedem meta inti qed li wieħed ikun ħieles mill mill-biża, mill-gvernijiet pereżempju, imma wkoll ħieles mill-faqar U dan kienet l-essenza tal-dikjerazzjoni eh, tad drittijiet tal-bniedem meta ġi tfaslet u ġi pubblikata jekk inħarsu lejn il-politika tal-Unjoni Ewropea u anka l-iżjed strateġija reċenti fuq id-drittijiet tal-bniedem din fil-fatt hija riflessa hemmhekk dan il-ftehim. Jiena ma naħsibx li għandna bżonn niktbu xi ħaġa ġdida. Aħna sempliċiment irridu nimplementaw dak li diġà għandna kif suppost. Jekk inħarsu lejn pjanta azzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea, issiba di li għandna bżonn it-tnej li ħadd ma jista' jgħix ħajja dinjità jekk ma jkunx ħieles mill-faqar u mill-biża. Għalhekk jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tagħmel xogħol tajjeb fil-promozzjoni ta' dan il-kunċett, iżda ikun hemm drabi fejn nispiċċaw naqgħu lura għal retorika ta' gwerra birda fejn naħsbu li il-drittijiet eh, ċivili u politiċi huma jżid importanti minn drittijiet oħra. Iżda jiena nittama li l-Unjoni Ewropea ħad kompli taħdem fuq livell internazzjonali bħal xnus maquda sabiex tafa sabiex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 il peut s'exprimer. Nixin ninaqat mal-kollegi tijaj nir-ingrazzja l-sur Ai Weiwei jista' jitkellem għawek fil-parlamentana ma f-pajizu stess ma jistax. U dan huwa messaġġ ċar li l-Unjoni Ewropea edha tibat fuq l-importanza tar-rwol li l-istituzzjonijiet Ewropej b'mod partikolari l-Parlament Ewropew għandhom aħna semmejna l-Premju Sakharov. U għanna nsemmu kol il-premju tal-Nobel tal-Paċi Jina li jawa interessanti ħafna u importanti ħafna li konna dan id-dialogu bejn il-parlamenti eh, Ewropew u dawk nazzjonali u nixtieq naqsam żewġ inizjattivi li saru fuq il-livell tal-parlamentana fil-Belġu. Mod partikolari, mod speċifiku l-Parlament tal-Belt ta' Brussell fejn aħna għamilna riżoluzzjoni li titlob il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi umanitarji, in-nuqqas ta' kriminalizzazzjoni tal-parteċipazzjoni fil-ċivil u politika ta' migrazzjoni li hija sostenibbli. Aħna naqblu mal-pat ta' migrazzjoni li ġi firmat f'Marrakesh u kienem ħafna pajjiżi li qalu li mhux ħajfirmaw għaliex mhuwiex vinkolanti u fil-Belġu fil-fatt hemm dibattitu għaddej bejn il-partit tal-maġġoranza u anka il-Prim Ministru kif ukoll xi partiti nazzjonalisti li ma jixtiequx jiffirmaw. Nixtieq nieħu l-opportunità li narraf lil kollegi tagħna li hawnhekk fi Brussell fi ftit ġimgħat oħra ħajkonna konverzazzjoni importanti ħafna fuq is-sitwazzjoni f'Burundi għaliex dan huwa wieħed mill-eżempji fejn id-drittijiet tal-bniedem mhumiex eh, appoġġati għaliex il-President ma jiltaqa jiltaqa' eh, marriċ anzi ma l iżomm mal impenji tiegħu anke jekk kien impenja ruħu li ma jerġax joħroġ għall-elezzjoni. U fil-fatt, Eċirin ta' eluf ta' eh, ċittadini tal-Burundi issa huma eh, rifuġati Aħna ħanġibu fl-imkien 80 eh, ċittadin tal-Burundi li huma refuġati, eh, uħut minn Burundi u anka f'partijiet oħra fl-Ewropa biex jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet. Speċjalment wara li l qorti Kriminali Internazzjonali niedet inkjesta fis sitwazzjoni eh, fil-Burundi ġurnata qabel ma telqu l-Burundi minn din il qorti għalhekk għandhom mistietna li tipparteċipaw ukoll. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Kan. Grazzi ħafna, Sur President. Is-Sur Ai Weiwei, inti tiħu selfis tajbin ħafna xtaqt ngħidlek. Nixtieq ngħid kemtej għaliex inti ispirajt ħafna nies permezz tal-arti eh, madwar id-dinja. Inti tlift l-istudju tiegħek kemm il-darba u l-mistoqsija tiegħi hija eh, din. Inti tpinġi eh, situazzjoni verament onesta ta' situazzjoni tal- drittijiet tal-bniedem, ma nixtieq insaqsik fuq ċertu minoranzi fil-ċina bħat tibetani, xe tiġri? Tista tagħmel ħafna permezz tal-arti u tispira lin-nies, ma fl-aħħar mill-aħħar ħafna drabi huma l-politiċi li verament ikunu jistgħu jieħdu d deċizjonijiet fisem il-pajjiż u l-arti hija verament b'saħħitha, imma kif tista' mbagħad titrasforma il-ħidma tiegħek ta' ispirazzjoni permezz tal-imħuħ tal-politiċi fil-parlamenti differenti madwar id-dinja f'ħafna pajjiżi li għandhom problemi ta' drittijiet tal-niedem. X'tista' tagħmel x'inhu l-livell ta' involviment tiegħek għalhekk qed nistaqsik x'tista' tagħmel bir-rab ġifieri permezz tax-xogħol tiegħek brabta mal-parlamenti. Grazzi. Sur Stamajaki. Grazzi ħafna, sinjuri. Fil-qafas ta' din il-konferenza speċjali tal ġlus maquda fil-settembru tal-2015, il-kapijiet tal-istat adottaw l-Agenda 2030 bi 17 il-lan ta' svilup sostenibli u tkabbir sostenibli. Għalek għanna bżon approċ kompletament differenti għal eh, tkabbir sostenibli. Bżon ta' kooperazzjoni madwar id-dinja biex nqisu li pjanar eh, ah, l-aspetti ambientali, ekonomiċi. U fil-ħin li għandi biex nitkellem jena nishtiq niprezenta xi inizjattivi li jittieħdu mill-Greċja minn pajjiżi Il-Ministeru tal-Edukazzjoni fil-qasam ta' ġitti tal-bniedem u l-paċi il-tkabiru żvilupp qegħdin jagħmlu sforzi f'dawn l-oqsma fl-edukazzjoni kulturali, identità globali kif ukoll ċittadinanza globali u wirt globali. Aħna qegħdin iħejju pjan ta' azzjoni ġdid għat-tfal u dan ħajkontribwixxi għal protezzjoni aħjar ta' dawn il-gruppi vulnerabbli. U għall-ewwel darba, it-tfal qed jiġu t-trattati bħala ċittadini żgħar u mhix kreazzjoni tal-ġenituri tagħhom, issa fil-pass li miss fid-dikrazzjoni ta' ġittijiet tal-bniedem ħan insistu fuq il-prinċipju ta' trattament indaqs li huwa marbut direttament mal-li niffaċċaw il-faqar, aċċess ħieles għall-edukazzjoni, l-igwaljanza ta' bejn is-sessi, l-eradikazzjoni tal-inugwaljanza, eh, il-bliet sostenibbli u soċjetà ġusta Dan huma passi importanti ħafna biex inkunu nistgħu nipproteġu drittijiet fundamentali f'dan il-qafas tal-iżvilupp li jiena diskritt, ġifieri diskrivejt, ġifieri li il-bord ta' gvernanza ta' l-entità tal-eda, ta' nis eda f'pajjiżna sabiex iħarsu dawk nis eda li m'għandhomx dar, per eżempju. Għalek, rifuġati eda li qegħdin jaħdmu fiċ-ċentru temporanju ta' akkoljenza nisa, nisa u rġil edha eh, li jinsabu fil-ostelli li huma vittmi ta' violenza, violenza per eżempju kontra n-nisa, jew kella zaza edha li għandhom aktar minn 18 sena li mhumiex qed jistudjaw li m'għandhomx aċċess għal ehm, akkomodazzjoni u li huma qiegħda u li qegħdin joqogħdu u li għandhom dawn iċ-ċentri qegħdin f'dawn iċ-ċentri ta' għajnuna psikoloġika ikunu jistgħu jidħlu f'xi programm ta' taħriġ u ta' xogħol. Grazzi. Grazzi sa' O'Sullivan. Thank you um, for your very challenging Grazzi ħafna għal din diskors verament interessanti li tajtna qabel u verament sabiħ nisimawk titkellem fuq l-arti u aħna ma natux biżejjed kas ir ruol tal-arti meta jkollna konverzazzjoni fuq ġittijiet tal-bniedem kemm ikk aħna nitkellmu fuq il-drama eh, jew l-mużika jew arti jina tkellimt dwar il-nuqqas ta' koerenza politika u l-użu tal-eżempju eh, tal-Unjoni Ewropea bħala donatur tal-għajnuna l-izvilup kif ukoll pajizi tal-Unjoni Ewropea li parteċipaw fil-kummerċ tal-armi. Ħadd ma indirizza dak il-punt meta semmejt u għalhekk ħadd gost nisma inti li semmejt il-kummerċ tal-armi. L-Unjoni Ewropea titkellem dwar li tindirizza il-kawżi ewlenin tal-immigrazzjoni imma meta naraw jindirizzaw il-mod ta' kif jindirizzaw dan il-problemi, eh, għad fadal ħafna xisir. U jina naħseb mill-ewwel fuq l-użu ta' ċentri ta' detenzjoni fil-Libja fejn nafu li hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Semmit l-edukazzjoni u kien hemm progress mill-MDGs, speċjalment in-numru ta' tfal li jinsabu fl-edukazzjoni, imma din trid tmur it fit ma' edukazzjoni ta' kwalità mhux biżejt li konna in-numri importanti nassiguraw li il-kwalità tal-edukazzjoni hija wkoll tajba. Grazzi. Onorevoli Bowes. Ja, vielen Dank. Um, auch ich möchte mich bedanken. Grazzi ħafna jien ukoll nixtieq nirringrazzja lilek għall-inizjattiva dinjija tiegħek għal drittijiet tal-bniedem sur Ai Weiwei u referenza tiegħek għall-importanza tal-ekoloġija kif ukoll li konna bażi naturali għal ħajja għandi xi mistoqsijiet l-ewwel net li ma kontribuzzjoni jistgħu jagħmlu l-artisti u l-arti biex inħarsu drittijiet tal niedem u l-iżvilupp ta' drittijiet tal niedem Ti mistoqsija hija din. Inti tkellimt dwar it-teddida għall-sfera privata permezz ta' teknoloġiji digitali kif ukoll intelligenza artifiċjali. X'inhuma l-aspettattivi li għandek għal dik li hija l-politika għal dawk li huma d-drittijiet digitali? Onorevoli Revolenke. Il-mistoqsija tiegħi hija simili sa ċertu punt ħarsu lejn min jaħdem il-films, il-kittiba, atturi, diretturi, eccetera. Ħafna drabi dawn ikunu involuti f'dibattiti politiċi. U hemm minnhom ukoll li jkollhom ikunu eh, involuti fil-drittijiet tal-bniedem, imma ehm, ftit huma l-artisti li jagħmlu hekk, jiena qatt ma smajt Damien Hirst pereżempju li jagħmel hekk li jitkellem fuq id-drittijiet tal-bniedem jew artisti oħra. Fl-opinjoni tiegħek x'in ir-raġuni għal dan? <coughs> Grazzi. Seba' tmien minuti biex tkun tista' twieġeb. Mela jina jista smajt. Il-kwistjoni ta' drittijiet ta' tfal, ta' nisa, kif ukoll ta' minoranzi, hemm bżonn li nindunaw u nifmu li dawn l-elementi tas soċjetà tagħna huma parti minn ġejjieni tagħna mingħajr id-drittijiet ta' tfal u nisa mingħajr il-minoranzi bħal dawk tat tibetani u l wigans u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tagħhom id-dibattitu tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem ma jkunx komplut u ma nkunux nistgħu u il-miri tagħna. Ovvjament aħna permezz tal-leġiżlazzjoni kif ukoll fuq livell ġudizzjarju, kif ukoll fuq livell ta' politika u anka tal-gvern, għanna bżonn intejbu ix-xogħol tagħhom u nkunu nistgħu nagħmlu bidla. Issa ħafna bidla tal-gvern ġejja mill-pressjoni ta' gvernijiet oħra. Din il-pressjoni tista' tkun ta' modi differenti, tista' tkun pressjoni ekonomika, tista' jkunu pressjoni differenti huwa permezz tal-ilħna u din il-pressjoni li jinbidlu l-pajizi. Huwa rari li dawn it-tibdiliet isiru b'mod naturali. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija għaliex l-arti hija qasam potenzjali biex tippromovi drittijiet tal-bniedem. Meta tgħix soċjetà eh, f'ira, il-sentimenti tan-nies in-nies iridu jittrattaw l-oħrajn eh, mod tajjeb. Din hija xi ħaġa naraw f'kull soċjetà komuni għal kulħadd. Imma hija biss l-arti li tista' ssib l-aspetti komuni fis-soċjetajiet l-oħra fil-qasam politiku u ekonomiku. Hemm ħafna raġunijiet għalfej irridu ninjoraw li zjed kondizjonijiet bażiċi u importanti għal drittijiet għal ħajja umana. U dan dejjem jorbot mill-qrib mal-prinċipji etiċi tagħna għalhekk l-arti tista' tgħin lin-nies sabiex isibu li zjed veritajiet bażiċi. U l-arti tista' tippermettilna li nsibu possibiltajiet sabiex niskopru is-sentimenti eh, l-aktar moħbija tagħna, l-emozzjonijiet tagħna. U dinja xi ħaġa li ma tistax tiġi solvuta mill-politika. Għalfejn daqstant artisti li ma jitkellmux dwar id-drittijiet tal-bliedem. Naħseb hemm raġunijiet varji, waħda minnhom hija forsi edukazzjoni. ħafna drabi l-edukazzjoni tifret il-politika minn dawn l-affarijiet. Iħossu li l-politika mhijiex kompatibbli ma' dawn l-affarijiet. jew li għandha x'taqsam mal-korruzzjoni jew li ħażina. Iżda l-kultura u l-politika dejjem huma marbuta flimkien mill-qrib għalhekk artisti tajbin għandhom jiffukaw fuq kwistjonijiet soċjali u s-sitwazzjoni tan-nies fil-soċjetajiet tagħna kif ukoll l-emozzjonijiet tagħhom. Grazzi. Mela nistaw nal u b'dawn il-klim. Importanti ħafna li ġew mm, mlisna minn Ai Weiwei. Nishtiq li ringrazzja l-mistidna kollha tagħna, daw kollha li parteċipaw għal gruppi ta' ħidma tal-li kienu għaw eh, u li qasmu magħna l-esperienzi tagħhom, l-sibijiet tagħhom. Jina naħseb li din kienet ġurnata speċjali għalina l-koll membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali. U x-xogħol li sar mit-tlet gruppi b'xi mod jew ieħor ġew maquda minn linja waħda li provat tiddentifika kif l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Stati membri jkunu jistgħu jagħmlu passi l qudiem konkreti fl-impen biex ikunu jistaw ħarsu id-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet individwali ta' kull persuna, kif ukoll fil-qafas tal-politika barranija. E, Naffermaw, nikkonfermaw dawn il-prinċipji li aħna għanna nkunu gburin bihom. Nishtiq nirringrazzja l kellima tagħna daw kolla l-mistidna kollha li parteċipaw fid-dibattitu tagħna dal nishtiq nixtieq ukoll nistieden lil kulħadd sabiex tipparteċipaw fl-avveniment ta' livell o li li ġi organizzata fl-okkazjoni ta' sebajna anniversarju mid dikarazzjoni ta' drittijiet tal-miedem li ħassir illum fl-istatej u nofs fil-plenarja fl-emiċiklu. Issa nota ta' organizzazzjoni għal dawk il-mistiedna għal likla tridu tmorru fil-ristorant tal-MEPs. U għal darboħra, grazzi ta' din il-ġurnata importanti u diskussjoni importanti ta' dal-ħodu. Proseguimenti tajba kulħadd.